Chers collègues, um... Euh, Eżis kollegi, lodwa tajba, għand l-impressjoni li inna ma niltaqaw ħafna imma kien biss il-btala tas sajf nittama li l-koll straħtu minkejja uh, eh, il-fat li forsi xuħut minkom għattajtu il-btala ta'kom f'pajjiż li għaddej minn krizi. Aħna sen nibdew illum nadottaw eh, l-agenda tana imma qabel is-Sur eh, Darden, il-rapporter għalli illi jixtieq li posponi il-vot eh, fuq il-dokument dwar il-pjattaforma Ewropea kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali li kienet il-punt numru 9 fuq l-agenda tagħna. Jina nixtieq illi naċċetta tal-batijaw u dan ifisser li il-punt 14 aħna uh, se nindirizza fil-laqa li mess, ġifiri uh, eh, illum nidiskutu bat fl-14 ta' ottubru ikonna il-vot. Dan huwa uh, wieħed mill-punti import, l-aktar importanti tal-istrateġija tal-Kommissjoni Ewropea, l-istrateġija 2020, nafu li uh, kieku ikon ftit iktar ħin ikunu kapaċi naħdmu ħafna aħjar fl-imkien. Mela, la ma ħaċ oġġezzjona namlu kif eh, talabna is-sur Darden. Issa din il-laqa hija web stream, jiġifieri joqogħdu attenti toqgħodux titkellħu meta titkellmu. Uh, eh, Għanna eh, eh, l-istrateġija fuq il-kompetenzi ġodda fil eh, flimpik it-tielet komunikazzjoni jew avvis dwar il-Komitat FEM u regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Konsilli modifika dan il-regolament waqt il-laqa tal-Komitat ta' 12 ta' Lulju Aħna rċevejna proposta li ġiet infassa mill-koordinaturi biex napplikaw proċedura semplifikata. Meta kien hemm skambju ta' femiet fuq dan is-suġġett ma kien hemm mebda oġġezzjoni għal proposta tal komissjoni mingħajr emendi għal plenarja u l-grupp ta' koordinatorji deċida li prezenta fil-plenarja ta' t-tini plenarja ta' settembru li se tiġi Eh, eżaminata fil-kontest eh, rapport leġislattiv. Il-Komitat eh, tal-Olimpik ġi informat mill presenza Pollaka illi ma kienem ebda anzi kienem imblok zaħir fuq din il-proposta imma forsi din tkun tista nkunu nistaw induru mi dan l-intop għalek inkunu nistaw nżommu u u nimxu skont dan il-kalendarju u eh, naddu eh, għal il-rwol ta, dan il-komitat huwa importanti għal daqstan tibqa jaħdem eh, f'din il-formazzjoni għal ftit ta' żmien ieħor mingħajr ma ikunem ebda negozjati. Għalissa irridu intawlu xi ftit dan il mekanizmu u eh, nissuġġerilkom illi għanna inkomplu nimxu skont il-kalendarju li fissajna. Rrit najdilkom illi il-team eh, tana eh, se jimbidel xifti tal-ix l Erika se sejħallina setħallina aħna apprezzajna ħafna il-ħidma u l-għajnuna taħħa eh, dejjem ħadmet eh, bċertu kalma, professjonalità, dejjem nitna immensament. Għaldaqstant grazzi u żguri li aħna se nħossu in-nuqqas tiegħek. Naħseb illi se jkollna ċans nerġaw inselmula qabel ma tallina. Issa nixtieq nilqa fostna lil Severin Kaja nittama li li sema farraktu xwis tajt il-President. Ekku, merħba lilek, signorina. Issa fil-punt tlieta ta' l-agenda irridu eh, neżaminaw l-emendi għal eh, l-abbozz tal-opinjoni tagħna fuq il-budget tal-2012 illi jiena eh, rapporter tiegħu u għal daqstant nixtieq nagħmel xi kummenti Mela, dwar il-budget bħas-sena li għaddiet għandkom żewġ dokumenti għal daqstant żewġ opinjonijiet l-ewwel wieħed fuq opinjoni u it-tieni fuq l-emendi infushom. Xi gruppi b'mod partikolari l-PPE kultant uh, eh, prezentaw emendi fuq wieħed miż-żewġ dokumenti. Normalment suppost li jekk wieħed jam eh, jiressaq pożizzjoni irrit jagħmilha fuq it-tnejn il-proposta, però mhux dejjem ġara. Ek, għalek, ipprovajna kemm jista' jkun ninkludu dak kollu illi stajna kien hemm e, uh, 22 emenda, 10 minnhom dwar e, e, il-fi iktar effiċjenti u naħseb li se tkunu tistgħu tappoġġaw il-biċċa kbira minnhom tlet mindi tal-ħodor dwar l-impieg ta' zazax, assistenza teknika għall-FSC li huwa element importanti ħafna u e, l flus għall-RS u l-imsieħba soċjali. Zewċ emendi mis sinjura Hawking. Wieħed e, dwar il-forma tal-klim li ma joħloq li ebra problema, un mbagħad e, proposta oħra dwar iż-żieda tal-budget tal-, -budget, tal Eh, l-effessi li jena minnix se nappoġġa għalix il-pozizjoni tijaj ta' fuqa sew. Dan eh, din iż-żieda tal-Fond Soċjali Ewropew eh, se naqqas xiftit jew jimmina l-kredibilità tagħna. Kienem proposta u kol biex nsaxħu eh, l-intervent ta' dan il-font eh, favur il-persuni b'disabilità li nistaw napoġġaw il-Sinjura Bizzoto kontra dak li proponi il-grupp tal-GUE tal eh, talbet li ma nżidux il il-budget tal-dan il-font. Jiena prezentajt ukoll żewġ emendi oħra, wieħed biex nintegraw il-finanz finanzjament għal raba forum na servizzi ta' uh, interess ġenerali. U emenda oħra biex tappoġġa l-intervent tal-ispetturi tal-ispettorati tal Xol nazjonali. li eh, għal dak illi u per eżempju xogħol prekarju jew xogħol minn taħt illi jew abbużiv illi jingħata lil persuni li mbagħad jaħdmu u uh, li mhumiex aċċettabbli l-istrateġija mod globali hija li aħna nerġaw ikonna il-budget għal uh, Eh, kummissjoni kif qed jitlob il-Kunsill. U bħala Ewropea konvinta imma waħda wkoll realista jiena ngħid li m'għandniex inżidu il-budget għaliex inkella mal-Kunsill maħna se naslu imkien. Em, 7 miljon ta' euro għal tlet linji ġifiri Eh, impiek, eh, kondizjoni ta' xogħol u inklużjoni eh, bat il-konfuzjoni ta' fuq il-mikrofinanzjament ta' kunz illi ma tlaqax mill-konsill Bat għanna manżom, din nitolbu illi mux il-linja tal-kozjoni soċjali ma naħseb li għanna nibqaw koherenti u nżommu it-tlet linji kif inuma. Dwar il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni kif għamilna fil-fat fl-opinjoni jena niproponi li ninkludu il-finanzjament tal-Raba Forum. Femenda li eh, eh, ġi infassal ukoll flimkien ma' Frederik Darden anki dwar l-ispettorati ta' xogħol aħna nipproponu li nsaħħu bil kapaċitajiet Issa dwar l-emendi tal-PPE huma essenzjalment emendi tal-koordinatur tagħna sur ori bosta tal-bit biex eh, jerġa' jkollna l-istess eh, budget tal-Kummissjoni imma dawn qegħdin dejjem eh, ikunu kontra illi aħna nżidu l-ispejjeż għal tħaddim ta' kuljum u spejjeż amministrativa ma meta aħna narraw il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-21 ta' Lulju eh, jidher li hemm kuxjenza li ikun hemm eh, il-flus meħtieġa sabiex wieħed ikun jista' jagħmel il-flus Eh, eh, skużi, għamel ix-xogħol illi eh, hemm, jiġifieri hemm bżonn ta' ukoll din l-assistenza amministrattiva. Jiena ma naqbilx ma da kollu li qal il-Kunsill, imma l-Kunsill qal li hemm bżonn illi sabiex il-fondi strutturali ehm, jagħmlu u jaqdu r wol tagħhom, hemm bżonn ukoll li jkun hemm din l-assistenza fuq livell tekniku għallek jina marriċ illi naċċetta din il-proposta il anki għalix din itmur kontra emendi oħrajn illi prezentaw huma stess dwar il-proġett pilota em, talba biex imbidlu eh, il-kommenti illi għamlu il-koordinaturi wasanna għal koordinaturi issa wasanna għal kompromess u eh, naħseb li issa huwa aċċettabbli il-rapporters tagħna eh, dwar il-sena dedikata l xuhija attiva. dana komplew jibnu fuq dak il-xol illi kien għamel il-Kunsillu dawn talbu illi u koll jizdidu il-fondi disponibli għal komunikazzjoni dwar Eh, din l-inizjattiva ġifiri u koll eh, kontradizzjoni li rridu minn banda il dan il-grupp tal-PP jrid e naqqas l-ispejjeż minn banda u mbagħad iżid il-fondi il biex ikun hemm iktar komunikazzjoni naħseb illi għandna nastjenu fuq uh, din l-emenda partikolari dwar il-proġett pilota il propost minn Filip Boulon inizjat mill-Tanja Bad f'kumitat ieħor dwar l-imprenditorjat u l-Unjoni Euro Mediterranja emenda orali għaliex eh, l-emenda tas-sur ori aħna għanna l-istess emenda biex nerġaw natu eh, l-istess ammont ta' flus dell-ETF, il-European Training Foundation, Fondazzjoni Ewropea għat taħriġ L-emenda inizjali huwa li natu il-flus li tijef biex jappoġġa l-pajjiżi msieħba fir-reġjun tal-Mediterran biex jirriformaw is-suq tax-xogħol tagħhom u s-sistema ta' taħriġ vokazzjonali u sabiex tippromuovi id-dialogu soċjali u jiena nipproponi li nżidu il-kliem u sistema ta' taħriġ vokazzjonali, il-promozzjoni tal-dialogu soċjali, l-appoċ tal-imprenditorjat u l-innovazzjoni. Dik kienet il-proposta tiegħi. Dwar l-emenda tal-ħodor dawn huma emmendi u koll li jena stan appoġġom, li jridu jissaħħu l-appoġġ żgħażagħ li bsiħba soċjali, żewġ emendi tal-grupp tal-ġeue, jiproponu zida tal-budget li ma jidru li huma realisti, u għalek ma nistax nappoġġom. Skużawni illi tkellim ċiftit fit-tul, imma il-budget huwa suġġett importanti ħafna, u xtaqt illi um, nikkummenta u uh, nizgura ruħi illi il-proposti u l-emendi illi irċevejna uh, jistaw ikunu uh, inklużi. Issa min jishti jintervjeni? Monsieur Ri, Monsieur Serkas. L-Onorevoli Ori, Grazzi President, jena naqbel ma dak li jett inti u nishtiq nsemmi xi dettalji. Jider li uħut mill-emendi, ovvjament mux qed naqblu dwarhom, nimxu naqqas taqbil. Fil-rigward iż-żieda u t-naqqis tal-budget, Dawn huma kwistjonijiet ta' preferenzi. Hemm min jippreferi mod u hemm min jippreferi mod ieħor. Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju dawn waslu wara l-pożizzjoni tagħna iżda din mhix problema lina u kuntent li ġbarna flimkien bosta kummenti. Għaliex mhux importanti l-ordni tal-kommenti iżda l-importanti jkunu hemm. Fir-rigward l-anzjanità attiva, xuħija attiva, aħna rridu li jkun hemm aktar rizorsi fil-budget. U nittama li jekk il-President ma tistax taċċetta dan il-punt, forsi nistgħu naħu livell inqas, forsi nistgħu nagħmlu votazzjoni li tkun tista' twassal għal dan ir-riżultat. Fir-rigward il-koordinazzjoni aħna diġà konna tkellimna fuq dan il-punt u għalina huwa importanti li ndaħlu din l-idea li inti qed minkejja li ma wasalniex għal ftejm fuq id-dettalji ta' din il-proposta. Jekk nistgħu nappoġġawha tajjeb, inkella nistgħu nibqgħu ninsistu fuq din l-idea fil-perjodu li jmiss tal-budget u ħanipruvaw namlu l-almu sabiex nimplementaw l-idea li niksbu dawn il-proposti. Xi tibdiliet li jena deskrivejt nistaw nappoġġaw il-proposta li tresqet grazzi tal-li ħejjejt din il-proposta u nibqaw nżommu l-ideja tagħna għalbija tal-punti. Grazzi President. Malar malar nixtieq ngħid li l-grupp soċjalista jappoġġa l-opinjoni tiegħek fuq dawn iż-żewġ dokumenti, anke l-emendi smajna l-ispjegazzjonijiet tiegħek u naqblu miegħek. Aħna naħsbu wkoll li f'dan il-mument ta' l-istorja Ewropea minna ħanna bżonn il-koerenza f'dak li nagħmlu u dak li ngħidu u kellna wkoll emenda tal-Kunsill li wkoll tit sib vuċi wkoll fil-Parlament biex bekk nkun nistgħu nużaw ir-riżorsi kollha b'mod effiċenti biex nkun nistgħu niffaċċaw l-isfidi għandna bżonn koerenza u minna l-oħra għanna bżonn li nkunu realistiċi biex nkunu qrib ċifri tal-Kummissjoni biex bekk il-Kunsill jista' jifhem li l-pożizzjoni tal-Parlament hija pożizzjoni bbażata fuq kriterji tekniċi li nkunu rigorużi u li nkunu nistaw nimxu l qoddim Għalek aħna napoġġawk fl-emendi kolla tija, grazzi. Is-Sinjura Harkin. Grazzi, President, jien kol ħanżaw fil-qosor għal darb'oħra nistaw nappoġġaw iż żoġ dokumenti. Skużani, President? Eh, não havia problema, podia ser. Eu podia. Mandiċ problemi, stajt nitkellem anke wara l-kollega Harkin. Grazzi, President, stajt il-Senjura Figurejdo. Xtaqt najt li il-proposti li aħna ressaqna iqisu il-fatti u r-realtajiet li qed ngħixu fil-pajjiżi tagħna, realtà soċjali, li s-sitwazzjoni qiegħda sejra l-lar anki fis-sitwazzjoni soċjali tal-faqar, tal-inklużjoni u għal daqstant hemm bżonn li jkun hemm appoġġ akbar fl-ambitu soċjali. Naf li mhux qed inqisu r-realtajiet tal-budget li ovvjament jeżistu li huwa livell baxx u mhux qiegħed iwieġeb għal din is-sitwazzjoni soċjali li sejra l-lar dan qed ħossuh fil-laħam il-ħaj il-pajjiżi kollha, inkluż pajjiżi stess, il-Portugal. U għalhekk aħna niddefendu il-pożizzjoni li jkollna aktar attenzjoni għal kwistjonijiet soċjali. Pero xorta waħda nifhem il-pożizzjonijiet li ħadet il-President meta tajt li mhux realistiku mhux realistiku mill-punt di vista tal-budget li għandna, iżda huwa realistiku minn naħa l-oħra fil-perspettiva tar-realtà effettiva fuq il-post li hemm fil-pajjiżi tagħna, speċjalment f'pajjiżi bħalissa. Din hija differenza taħsib li għandna u dakollu l li xtaqt ngħid, grazzi. Sinjura Harkin. Grazzi, President. Malar malajr xi punti li xtaq teressa fuq din l-opinjoni nappoġġa budget adattat iktar mill-li żieda iżda eh, rigward l-emenda ta' sur Hermer ma naqbilx li jgħid li l-kriżi għaddiet fl-emenda 17 qed jitkellem dwar l-evalwazzjonijiet tal-programmi għal fond ta' globalizzazzjoni diġa hemm strumenti fis-seħ u għalhekk ma nistax nifhem għala għandna nissuġġerixxu li konna aktar strumenti u aktar għodod. Eh, naqbel mal-emenda tiegħek fuq il-kumpaniji hemm ħafna eh, importanza li nerġaw waslu għal dibi li naqsu n nefqaz dan appoġġawk li nżidu l-budget għal dak il-punt. Xejn aktar da kollu l istatnajt ngħid, grazzi. Euh, bien, alors s'il n'y a pas d'autres intervenants, nous... Jekk ma uħat iktar li jishtiq jintervjeni, naddu għal punt erba l-agenda tana jiġifieri irridu nivvotaw. Kulħadd għandu il-karta tiegħu tajjeb wis. Mela issa nivvotaw l-ewwel fuq l-opinjoni Nixtieq ngħidilkom sempliċement illi jiena nista' nappoġġa l-emendi 5 u sitta tas Sur Helme kieku kienu meqjusa bħala uh, zidiet affarijiet li jridu jizdiedu ma nafx jekk uh, tridux uh, eh, segwu l-opinjoni tiegħi u li nivvotaw favorihom jekk dawn ikunu meqjusa sempliċement bħala Eh, zidiet. Qabel il-paragrafu wieħed emenda wieħed tas Sur Helme jiena hawnhekk eh, di ma naqbilx miegħu min jaqbel? Favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddeċ. Paragrafu wieħed emenda tnejn tas Sur Helme ma naqbilx minnu favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddeċ. L-emenda tlieta, Signora Hawken, jiena naqbel, min jaqbel? kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 emenda 5 Sur Helm jiena naqbel jekk tkun addizzjoni biss favur kontra assenzjonijiet għaddiet. L-emenda erba taqa. Emenda sitta nistaw nadottawa jek tkun zida minnu favur kontra astensjonijiet maddiċ emendi 7 u 9 jaqaw, l-emenda 8 ta' Signora Shretter u Signora Turunen li huma kompatibli minnu favur kontra assenzjonijiet. Aħjar niċċekjaw tajt il-President. Nisperaw li il-magni jaħdmu li kullħadġa il karta tal-vot tijaw. Kulħadd ivota il-votazzjoni magħluqa. Ah, sur sarkas. Mela, għandna żewġ soċjalisti żejda. Votazzjoni maluqa sa, 17 favur, 18 kontra, astensjoni maddeċ. Uh, Sir Stephen wasal tartwis imma xorta waħda il-vot tiegħek ma kien se jbiddel xejn. Il-proposta eh, ta' Signor Figueredo dak favur, kontra, astensjonijiet ma' ditx. Skużawni, tajt il-President, paragrafu 2, emenda orali ta' Signora Turunen li eh, għandkom uddimkom, Jiena naqbel maħħa minnu favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 3, emenda 11 ta' Sir Helme, jiena ma naqbilx minnu favur kontra aħjar niċċekjaw. Niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Signora Regna kontra votat. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 15 favur, 23 kontra, maddeċ. L-emenda 12, paragrafu 3 tal-grupp tal-ħodor favur kontra assenzjonijiet għaddit wara l-paragrafu 4, emenda 13, jina naqbel min, minu favur kontra astensjonijiet maddeċ. Wara l-paragrafu 4, emenda 14, favur kontra astensjonijiet għaddit, 15, President taqbel, favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 16 tal rapporter, favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 5, emenda 17 ta' Sir Helme, favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 18, kompatibli min jaqbel ma din l-emenda 18 kontra. Maddiċ, Paragrafu 7, emenda 19 ta' Sur Helma jimma naqbilx tajt il-President favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 20 ta' Signora Bizzotto jiena ma naqbilx tajt il-President favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw. Kulħadd tivvota? Signora Regnen timandekx il karza tal-vot, pero i-vot tixtiq tivvota kontra. Zbatax, zbatax u hekk mela ma għaddiċ. L-emenda 21 ta' Sir Helme dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Wara l-paragrafu 8 l-emenda 22 ta' Signora Turinen favur kontra astensjonijiet għaddit. Nivvotaw issa bil-mod elettroniku fuq eh, l-abbozz tal-opinjoni kollu kemmu, kulħadd ivvota, Signora Regna votat favur, votazzjoni maluqa, 35 vot favur, ebda vot kontra, żewġ astensjonijiet u l-abbozz dwar il-budget tana tal-opinjoni tal-budget, skużawni, l-abbozz tal-opinjoni dwar il-budget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 Alors, euh, nous en venons à la partie la plus... Euh... Mela, naddu, għal parti li fl-ħar mill-ħar l-iktar importanti. Ġifiri nibdew bl-emenda 6627 u nibdew nivvotaw l-ewel fuq iċ-ċifri dawk favur, kontra, ħanerġaw nibdew l-emenda 6627. Minu favur, iċ-ċifri kontra, astensjonijiet maddeċ. Mela, dawn il-kommenti jaqaw. Issa nivvotaw fuq l-emenda 6632. Dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 6611 ta' Sur Ori ta' Issa, l-emenda 6612, iċ-ċifri tas sur Ori dejjem. Ta' favur, il-rapporter ta' hija kontra. Se nibda tajt il-President. Min japprova l-emenda 6612 kontra astensjonijiet maddiċ. 6-6-3-4 dawk favur Min jaqbel? Kontra? Astenzjonijiet maddeċ. Għaddit, għaddit, korreġiru ruħal president. 6-6-3-5, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 6-6-1-3, tajjeb, wes, nitċekjaw. Se nitċekjaw dwar l-emenda 6-6-3-5. Kulħadd ivvota, Sinjura Regna votat favur, votazzjoni magħluqa. Għaddiet 6-6-1-3 daw favur, kontra, assjonijiet maddiċ. 6-6-3-6 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 6-6-3-7 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 6-6-3-8 favur, kontra astensjoniet għaddit. 6-6-1-4 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ 6-6-5-9 dawk favur kontra astensjoniet għaddit 6-6-3-9 favur kontra astensjoniet għaddit 6-6-7-4 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ 6-6-6-5 favur kontra astensjonijiet għaddit 6-6-6-3 favur L-amendment 6600. L-emenda 6663 flimkien ma l-emenda orali li eh, tippermetti li nżidu ftit flus minn jaqbel kontra astensjoniet għaddit l-emenda 6621 u 6640 jaqaw għalix votajna favur 6663 issa nivvotaw fuq 6622 li fiħ bis kommenti min jaqbel ma dawn il-kommenti fuq l-ISF favur kontra astensjonijiet adottati il-kommenti 6 0 3 6 6 4 1 huma identiċi nivvotaw flimkien u dawn ġew adottati. Sitta sitta wieħed ħamsa u sitta sitta erba tnejn nivvotaw flimkien favur kontra assenzjonijiet għaddew. Emenda sitta sitta seba ħamsa ta' Signora Figueredo dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emendi 6-6-1-6-6-4-3 u ma identiċi nivotaw flimkien dawk favur kontra astensjonijiet għaddew 6-6-6-2-6-6-0-4 6-6-6-2 minn u favur kontra astensjonijiet għaddiet 6-6-0-4 taqa nivotaw fuq l emenda Eh, fuq il-kommenti dwar eres 6-6-2-3-6-6-4-4 ġifiri emendi għal kommenti Min jaqbel favur kontra astensjonijiet għaddew. 6-6-6-4 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għall-emenda 6605. fejnem sida għal sena tal-tixxieħ attiv, favur, kontra, astensjonijiet aħjar neċekjaw. 6606. Kulħadd ivota il-votazzjoni magħluqa. 21 favur, 15 kontra 0 astensjonijiet. L-emenda għaddiet. L-emenda 6607 ġiet tirata, mela 6624 favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 6628 għawnek aħna irridu nivvotaw fuq riserva Il-rapporter ta'kom ma taqbilx imma minu favur kontra astensjonijiet u naħseb illi għaddiet. Madana kollu aħjar niċċekjaw. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. 20 vot favur, 15 kontra, għalek għaddiet nifutaw fuq il-kummenti b'emenda orali min jappoġġa dawn il-kummenti favur, kontra, min jaqbel, kontra, astensjonijiet, mela, dawn maddewx. L-emenda 6629 ġiet irtirata u issa nivotaw fuq l-emenda ta' kompromess A l-ewwel fuq iċ-ċifri min jaqbel kontra astensjonijiet għaddew il-kummenti favur kontra astensjonijiet għaddew ukoll. L-emenda 6630 taqa. Għanna kompromess B. Favur ċifri għaddew, kummenti favur kontra astensjonijiet għaddew. L-emenda 6631 ta'. Nivvotaw fuq l-emenda 6-6-1-7. Il-rapporter taqbel. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. 6-6-7-3 taqa. 6-6-2-5 taqa. Irridu nivvotaw fuq il-kommenti f-6-6-2-5. Min jaqbel ma dawn il-kommenti ta' Sinjura Turnen favur kontra astensjonijiet għaddew. 6-6-6-7 taqa, 6-6-4-6 ġiet irtirata, nivotaw 6-6-1-8 ta' sur ori. Rapporter taqbel, da' favur kontra stensjonijiet għaddit. 6-6-7-1 Dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 6-6-2-6 Nivotaw fuq iċ-ċifri dawk favur kontra astensjonijiet għaddew il-kummenti favur kontra astensjonijiet għaddew ukoll. Naslu issa għal sitta sitta seba' tnejn dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Sitta, sitta, sitta, disa taqa fuq iċifri, pero nifutaw fuq il-kommenti fil-emenda sitta, sitta, sitta, disa favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Sitta, sitta, tnejn, zero, taqa, 6-6-4-8 ta' awkoll, nivvotaw fuq 6-6-4-9 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 6-6-6-0 favur kontra astensjonijiet għaddit, 6-6-6-1 favur kontra astensjonijiet għaddit u koll 6-6-5-0 favur kontra astensjonijiet għaddit, 6 6 08665 huma identiċi favur kontra astensjonijiet għaddew 6670 iċifri l-ewwel favur kontra astensjonijiet maddewx Kommenti jaqgħu. Sitta, sitta, seba, zero, votajnijom, fuq id-votajna fuqom. 6609 u 6653. 6601 taqa għax votajna fuq il-kompromess B. Issa nivvotaw fuq żewġ emendi identiċi 6609 6653 favur kontra astensjonijiet għaddew 6-6-5-4 favur kontra astensjonijiet għaddew, 6-6-5-8 favur kontra astensjonijiet għaddit, 6-6-5-5 favur kontra astensjonijiet għaddit, 6-6-0-2 ċifri favur kontra astensjonijiet għaddew u il-kommenti bl-emenda orali li proponejt il-kom jien biex ninkludu il-proposta ta' Sur Bulon dwar uh, l-imprenditorjat u l-innovazzjoni. Favur kontra assenzjonijiet għaddiet 6 6 6 6 Sitt fuq 6-6-5-7 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 6-6-10 u 50 nivotaw fuqa favur kontra assenzjonijiet għaddit. u hekk speċajna eh, spiċċajna fuq iċ-ċifri kol me mebda vot finali naddu għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna u nixtieq li jekk ma toġġezzjonawx nivotaw on blok fuq il- il font Ewropew għall aġġustament ta' globalizzazzjoni l-emendi 2, 3, 4 nivotaw fuq dawn l-erba emendi favur kontra astensjonijiet għaddew kważi b'mod eh, unanimu b'xi astensjoni lemmu law. Grazzi ħafna. U naddi issa il-mikrofonu l-Sinjura Lin. Vote on Mr. Dearden's report has been uh, postponed until Il-rapport ta' Sur Darden ġi posposta 6 ta' Ottubru, zda ħajkonna skambju ta' ponjonijiet fuq il-kompromessi. Waħda mill-problemi u l-enin għal fatt li ma statax ikonna l-votazzjonijiet kien il-kompromessi ma konux bl-Inglis u għalek ħafna mill-gruppi politiċi kien ser ikollhom il-problemi. il problemi li jizguraw li l-votazzjoni sejra fid-direzzjoni li jridu f'dawn il-kompromessi. Grazzi li sur Darden tal-li ħadna l-punt ħadna konta dal-punt u posponejna l-vot. Issa fir-rigward il-kompromessi u kifat il-vot ġi pospost. Mr. Durden. Merci Grazzi, Signora President. Jina nishtiq nitkellem minuta fuq il-kalendarju u l-proċeduri nishtiq nirringrazzja l-Komitat tal-li accetta illi nipposponu l-vot għalix naħseb illi bekk se jkonna rapport ta' kwalità aħjar u dan għalina u importanti kena namlu ekku kolla raġuni toħrajn anke minħabba traduzzjoni, eccetera, biex kullħat ikun fl-aħjar pozizjoni biex jaqra jifem janalizza u jkun jista' jiddiskuti dan il-kompromess. Aħna xtaqna wkoll e, nimxu ma' kalendarju raġonevoli, ġifiri eh, kalendarju jipermettina li nadottaw għalmenu nittama fil-komitat fil-bidu ta' Ottubru dan l-abbozz ta' rapport. U għalek, anki jekk il-vot fil-plenarja ġi pospost għal novembru, jiġifiri wara l-ewwel uh, konvenzjoni tal-pjattaforma fi Krakow eh, f'Ottubru, imma l-importanti huwa li dan ir-rapport ikun jista' jiġi adottat hawnhekk fil-kumitat tagħna. Issa, wara hekk fir rigward tal-kalendarju u proċeduri naħseb li huwa importanti għaliex irridu nagħtu eh, sinjal pożittiv mill-Parlament fil-fatt fil-kontest globali ta' kriżi ekonomika li għaddejjin minna huwa importanti li dan ir-rapport jerġa' għal darboħra it-tenni li il-faqar ma tistax ma, ma jistax jintesa' u wara illi wieħed ikun aċċat kemm fellaħ fil-budget jintessew il-fqar. Għalhekk dan huwa importanti indaqsu fil-kuntesta dan ir-rapport huwa importanti li ħafna suġġetti li diġa ġew diskussi hawnhekk f'dan il-kumitat fil-kuntest ta' rapporti speċifiċi jerġgħu jissemmew jerġgħu jissemmew f'dan ir-rapport fuq il-ġlieda kontra il-faqar u din il-pjattaforma Ewropea li dawn ikunu inklużi għal darboħra u li dan il-rapport jati valur miżjut. Naħseb li dan il-rapport uh, fuq medda ta' żmien medja biex ma ngħid medda ta' żmien twila eh, huwa uh, eh, iwasanna sal-2020 għal daqstant stajna nintegraw għanijiet uh, illi huma forsi xiftit Eh, imorru ftit lilin minn dak illi stajna niksbu f'kuntest ta' rapporti speċifiċi u sen semmijom eh, individualment minna u ftit minuti oħrajn. Inkella tkun ħasra u eh, ikun dizappunt kemm għalina kif ukoll għall-osservaturi kollha u iċ-ċittadini Ewropej. Issa fuq livell pratiku Eh, kważi 400 emenda, 396 emenda fil-fat, taraw kem għal interess dan il-rapport, aħna ħriġna bi proposti ta' kompromess ma' emma dwar 45 eh, emenda ta' kompromess li kompru madwar 230 emenda li iħalli 150-75 mal-ġemp imma li diġa Eh, ġew infaslin u diġa eh, mod tajjeb ġifiri dan, dan ix-xogħol diġa sar il-biċċa l-kbira ta' dawn il-proposti għal kompromess eh, kisbu konsensus naħseb per eżempju dwar dawk il-kompromessi li hemm bżonn illi. Eh, niprofdu xogħol għal gruppi vulnerabbli, persuni bladdar, persuni xjuħ, persuni eh, nisa, insomma, gruppi vulnerabbli ġifiri li hemm bżonn li jkun hemm eh, sem ta' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-fqar fil-pjattaforma il rol tal-budgets nazzjonali u Ewropew f'din il-ġlieda ta' kontra l-faqar, rispetti ta' drittijiet fondamentali, l-edukazzjoni, t-taħriġ eccetera, eccetera. Ġer ħafna suġġetti li jidir li, li mandomx eh, jikkawżaw problemi fil-laqat tagħna Dġa kellna diskussjonijiet ma' shadow rapporters fuq dan is-suġġetti naħseb semmek kollox sew. Mbagħad hemm xi suġġetti illi eh, huma uh, ftit iktar uh, skabrużi. Diġà diskutejnihom dan meta ġew preżentati l-emendi imma jiena xorta nittama illi sejjer nesċinna niftehmu sabiex nkunu nistaw Eh, infakru dak li diġa saru diġa intqal u li diġa ftemna fuq u ma forsi nistaw namlu xi passi żgħar il-qudiem. Per eżempju tħul minimu, paga minima. Uh, naf li mhux kulħadd eh, qabel għamnek kiena għamilt proposta ta' triq tan nofs, ġifri li kunem konsultazzjoni tal-komitat fuq il- jekk ix eh, opportun li konna proposta leġislattiva forsi nistaw insibu xi ħaġa li permettilna li nieħdu passi ieħor żgħir il qudiem Mbagħad eh, jiena semmejt ukoll il-direttiva AFAS, direttiva kontra diskriminazzjoni orizzontali, eh, ħaddiema liġu minn pajjiżi terzi. Umbat ir-rabta bejn il-faqar, ekonomija, fil-kuntest tal-governanza ekonomika, naħseb illi hemm bżonn ukoll forsi nirfinaw xi ftit il-forma kif huma miktubin eh, dawn it-testi sabiex ikollna soluzzjonijiet aħjar fuq dawn il-punti, però irrid ngħid ukoll illi sissa jiena eh, inħoss illi l-ispirtu tad diskussjonijiet huwa wieħed kostruttiv. Grazzi ħafna. Thank you. Uh, any other speakers to come? Grazzi, hemm xi kelliema li jixtiequ jitkellmu fuq dan il-rapport ta' Frederick, jekk le, is-Sinjura Figurejdu, jekk leġa. Sì, Signora Grazzi, Signora President. Sur Darden u l-personal tiegħu u n-nies li qed jaħdmu miegħu qed joħorġu b'ħafna xogħol siewi. qed ikun hemm tentattiv biex nippruvaw insibu punti komuni fil-kontroversi li hemm fih dan il-kumitat punti di vista differenti u għalhekk nistgħu nifmu li qegħdin nipposponu l-votazzjoni. Ħafna kollega qablu ma dan propju minħabba il-problemi ta' traduzzjoni li jaslu fil-ħin u ndaħlu fil-kompromessi differenti. Ovvjament hemm ħafna diskussjonijiet dwar il-kompromessi u aħna tippruvaw insibu il-punti komuni bejnietna biex nkun nistgħu nsibu qbil. Madanakollu kollu kif qal il-rapporter hemm ukoll differenzi fl-opinjonijiet li joħorġu mhux biss mill-analiżi ta' żieda fil-faqar u fl-inugwaljanzi iżda ukoll li jirriżulta minn eh, nuqqas dwar kif u għala dawn il- Iż-żidiet fil-faqar u fil-diżugwaljanzi qegħdin iseħħu. U dawn differenzi fl-opinjonijiet ovvjament ser iwaslu biex ikun hemm eh, votazzjoni problematika fir rigward il-kompromessi u anke xoħut mill-emendi u l kommenti li saru. Minkejja li r-rapportera tipprova jkopri kemm jista' jkun emendi fil-kompromessi li qed jiġbor, iżda nafu li l-kawżi tal-faqar mhux qegħdin jiġu indirizzati l-lum. Ovvjament kull ma jmur l-faqar qed imur għall-ar u anki d dizugwaljanza qed tmur għall-ar. U nafu li l-problemi marbuta mal-pjanijiet ta' austerita, speċjalment fil-Portugal, f'pajjiżi, li nixtieq ngħid li huwa vitmu ta' din l-austerità, qed iwassal biex naraw li Is-sistema ta' sigurtà soċjali edha tisfaxxa u kun ma ħadd tagħmel huwa li ħadd s-saħħa u żżid id-differenzi soċjali u l-faqar. Minkejja dan nafu li r-rapport mhux se jindirizza l punti kollha għaliex is-soluzzjoni tista' tinstabbiss f'politiki oħrajn u aħna maħniex f'pożizzjoni nimbidlu dawn il-politiki kif suppost jinbidlu. Għalhekk aħna, Sinjura President, favur ix-xogħol li qed jagħmel il-kollega tagħna, ir-rapporter, iżda dak li neħtieġu nagħmlu huwa li nikkritikaw dawk il-politiki tal-Unjoni Ewropea li qed ikomplu fil-linja li ħajkomplu iġiw għallar il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Grazzi. Signora Deli, grazzi, signora President, jiena nishtiq nirringrazzja l-rapporter wera li għandu spiritu ta' kooperazzjoni meta jaħdem ma' Shadow Rapporters u naħseb li hija ħasra kbira li minħabba li dan il-punt huwa tant importanti naħseb li ħasra li ħajkonna niposponu l votazzjonijiet minħabba diffikultajiet fi traduzzjoni. Naħseb li kif huma l-affarijiet illum il-Parlament Ewropew tassew għandu jaqdir wol tiegħu fuq lejliet il-konferenza li ser isseħ tal-waqt fil-fat fil-16 ta' ottubru. Naħseb li l-Parlament Ewropew aħjar diġa beda jibat sinjal b'saħħtu minn issa fuq dawn l-affarijiet. Għal daqstant, naħseb li jaħasra li ħajkonna nistennew wara l-ewwel konferenza qabel ir-rapport tal-Parlament Ewropew ser jiġi publikat. Naħseb li jaħasra. Fir rigward il-kontenut tar-rapport, jiena naħseb li huwa tajjeb ħafna u naħseb li l-kwistjoni tal-faqar hija xi ħaġa li l-Istati membri u l-Kummissjoni rridu jifhmu li fid-dawl tal-kriżi soċjali u ekonomika aħna għandna responsabilità u dmir li nħarsu il-membri l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà tagħna mhux neskluduhom. Għalhekk għandhom jifmu wkoll li Minkejja ħafna drabi nagħmlu hekk ma nistgħux naqbdu u ntuhom assistenza soċjali biss u għam il-ġemp dak il-mod għax inkella nkunu qegħdin nxekklu l-dinjità tal-bniedem dak il-mod. U għandhom igawdu mill-drittijiet ndaqs fil rigward qasam ta' djar, fis-saħħa, fil-xogħol, eccetera. Dik hija l-Ewropa, l-Ewropa soċjali li aħna nixtiequ li kulħadd ikun fuq l-istess livell Aħna nixtiequ li jkollna Ewropa ta' dan it-tip u nixtama li rapporter ħeġġeġ li kollegi biex jimxu f'din id-direzzjoni. Il-President, fismin nixtieq ngħid bħala xedow tal-grupp Alden nixtieq nirringrazzjak għal kooperazzjoni u rejt fuq dan ir-rapport. Naħseb li huwa rapport siwi ħafna u naħseb l-importanti ħafna li insibu soluzzjoni. Importanti li nsibu kompromessi minkejja li hemm opinjonijiet differenti u xorta waħda kollha kemm aħna rridu nindirizzaw il-problemi tal-faqar, ta' nisbladar madwar l-Unjoni Ewropea u dan importanti ħafna. Nilqa l-punt ta' Sinjura Delli fuq il-jum tal-faqar dini u jaħasra li ma nix nisbu traduzzjoniet minn qabel. Iżda xorta waħda importanti li l-faqar għadu fuq l-Aġenda Ewropea jisommu għal aktar żmien għandna l-votazzjoni fil-16 ta' fil-6 ta' Ottubru, mbagħad il-votazzjoni fih dan il-Kumitat fil-16 ta' Ottubru u xorta waħda m'aħniex ċerti jekk issa nivvotaw fit-tieni plenarja ta' Ottubru jew kellha f'Novembru. U għalhekk nkomplu nżommuha fuq l-aġenda l-aktar żmien u naħseb li rapport tiegħek ovvjament ser ifisser li ser jibqa' fuq l-aġenda l-aktar żmien twil. Kien hemm xi punti li tkellimna dwarhom fil-laqa ta' Shadows fuq il-kompromess Z ma naqbilx mal-punt ta' Sinjura Figurejdo fuq il-miżuri ta' austerità għaliex ma naħsibx li dawn il-miżuri jridu jitħarsu bħala kritika jew le huma realtà wara kollox u għalhekk naħseb li jekk irridu appoġġ għar-rapport kollu irridu nagħtu ħarsa lejn dan il-punti. Sodisfatta li l-qajt il-punti fuq il-kompromess L li jiżgura li mhux biss in-nisa li kellhom responsabiltajiet ta' indukrar iżda kienet dmir u koll responsabilità tal-irġiel ukoll, speċjalment tal-ġenituri, u nittamaw li nistgħu nbidluha għal kelma people bl-Ingliż iktar milli women. Jiena suġġerejt fil-kompromess NN u koll u ma nafxek tistax telqa dan il-punt li nivutaw wieħed sa tminja bħala żieda għal kompromess li naħseb li forsi tista' taqbel miegħu dan il-punt. Kenna diskussjonijiet ukoll fuq distribuzzjoni tal-ikel u għal oħra stajna nħarsu leħ fid-dettal u forsi nħarsu iktar fid-dettal meta jkollna traduzzjonijiet bl-Ingliż. Ovvjament tifis li għal dawk li jaħdmu bl-Ingliż minkejja li għandi traduzzjonijiet ta' dawn il-punti li l-personal tiegħi jagħmel li kienu eċċellenti. Iżda Sakemm ma nkunux qed naħdmu mill-istess kopji jkun diffiċli li jkollna dawn il-punti eh, żgħar diffiċli li jkollna konsensus fuqhom għax jista' kelma waħda tbiddel is-sens kollu. Fuq il-kompromess P qed nitkellmu dwar il-kofinanzjament u għal darboħra għandna xi problemi dwar dan u ovvjament it-talba għad-direttiva AFAS naħseb li importanti ħafna. Importanti li ma jkonniex talba għal direttiva AFAS, naħseb li hija xi ħaġa li m'għandniex nimxu fid-direzzjoni lejha u naħseb li konna aktar appoġġ għar rapporti tiegħek jekk dan il-punt ma fil Fir-rigward l-inizjattiva leġislativa tal-paga minima jena nappoġġa fuq il-level tal-Istati membri u dan diskutejnieħ ma' rapport tas Sinjura Figurejdu meta kien ser jaddi u naħseb li dan jista' jsir bil-iskambju tal-aqwa prassi u għal darba oħra jekk ikonna sejħa għall inizjattiva leġislattiva ta' paga minima f'dan ir-rapport qed tissogra li jkun hemm problemi li f'ħafna gruppi politiċi differenti ma jkunux jistgħu jappoġġok. U l-opinjoni tiegħi hija li rridu appoġġ kbir wiesa għax-xogħol li inti għamilt biex bekk il-faqar nkun nistgħu nisħu dwaru fuq livell Ewropew u niżguraw li r-rapport tiegħek ikun fuq qudiemnet għal ħaddieħor biex ħarsu tassaw xi jikseb il-Parlament Ewropew fit-tnaqqis tal-faqar. Naf li fadlinna xogħol x'namlu u ġala darba jkollna traduzzjonijiet nkun nistgħu naħdmu f'ambiti lingwistiċi differenti u kulħadd ikun jista' jħossem fin-negozjati. Grazzi għal darba oħra xogħol simili għamilt fuq dan ir-rapport u għal kooperazzjoni tremenda li x-shadows kollha gawdow miegħek. Naħseb li eh, xogħol mexa ħarir, mxejna b'spirtu konstruttiv u naħseb li nistgħu nirringrazzjawk ta' dan. Jekk m'hemm xi punti oħra, nerġa' ngħaddi l-kelma lis sur Darden biex jikkonkludi fuq dan il-punt. Grazzi. Merci. Grazzi. Grazzi għal dawk il-tlet interventi. Naħseb li għanna il-kondizjonijiet kollha sabiex nkunu nistgħu nimxu l qudiem biex nippruvaw eh, nibatu sinjal qawwi permezz dan ir-rapport kieku huwa veru li kieku ġie adottat mill-Parlament qabel il-17 ta' Ottubru kien ikun aħjar, imma naħseb illi huwa importanti li dan ikun adottat fil-Kumitat qabel dakinhar għaliex dan diġà huwa sinjal qawwi, ovvjament kollox jiddependi mill-kontenut, imma naħseb illi hawnhekk għaw irrida illi nisħu fuq il-ħtieġa li għanna il-koll li nġildu kontra il-faqar li hemm bżonn ta' Eh, dinjità għal kulħadd kif eh, diġant il hawnhekk illum ukoll dwar il-kalendarju il naħseb li minna 15 oħra se jkonna it-traduzzjonijiet bil-lingwi kollha mbagħad fil-verżjoni Franċiża u Ingliża nkunu nistgħu naħdmu sabiex intemmu il-ħidma tagħna sal-data li fissajna. Grazzi. And then we move on. Grazzi ħafna. Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda ma nistax intikom eżattament ideja ċara meta ħad tidħol fil-plenarja, iżda ħnivvutaw fil-kumitat fil-6 ta' Ottubru. Il-punt li mis fuq l-agenda huwa l-reviżjoni ta' nofs il-mandat tal-Istrateġija Ewropea 2007 sa 2012 fuq is-saħħa sigurtà fuq post tax-xogħol u ngħaddi l-kelma lil Karima Delli rapporter. Grazzi, Signora President, eżis kollegi, Id-dritt ta' saħħa huwa dritt eh, fundamentali, ċittadini Ewropej kollha għandhom garanzija eh, tal-kondizzjonijiet ta' xogħol li jirrispettaw u jħarsu s-saħħa tagħhom il-sigurtà ma' anki id-dinjità. Jiena nixtieq illi l-koll kemm aħna naħdmu biex dan issir ta' sew realtà hemm bżonn illi l-kumitat tagħna jfakkar għax tar iż-żmien illi naħdmu tassew fuq il-kwalità tal-ħajja u l-benesseri fil-post tax-xogħol. Għalhekk naħseb li dan huwa moment importanti għax għaddejjin minn kriżi ekonomika, kriżi soċjali, kriżi politika, hemm bżonn li dan il-messaġġ jasal bil-qawwa darba l dejjem inwaqfu it-batija fuq ix-post tax-xogħol meta aħna naraw il-ħajja tax-xogħol tal-lum naraw l-impatt li qed ikollu x-xogħol fuq is-saħħa mart kroniku per eżempju eh, mart psikosoċjali bħal per eżempju l-istress li u, u mart differenti mbagħad illi eh, naraw li wassal għal problemi oħra l persuni jitwarbu, persuni illi jitwaqgħu ċajt, etc. Batem il ħaddima li jaħdmu fil- u jiexu fil- fl-izolament u li jħossuhom mwarba u ma jiswew xejn fil-ħajja tax-xogħol tagħhom. Dan imbagħad iwassal għal deteriorazzjoni fil-relazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol u mbagħad jispiċċaw illi eh, jieħdu ħajjithom bidejhom imma anki jagħmel ukoll impatt negattiv ħafna fil-familji tagħhom. Għalhekk jiena qed naħseb Eh, dwar il-kansa per eżempju, l-ewwel kawża ta' mewt fuq il-post ta' xogħol kull sena fil-fatt 168.000 persuna uh, tmut permezz ta' disgrazzi jew mart li hu marbut ma' xogħol. Bat kenna uh, dak il-mart relatat mal-ħjar, mal per eżempju, ftit ta' xhur ilu kif nistaw nsalvaw u nħarsu l-ħajja ta' dawn il-ħaddiema fuq il-post ta' xogħol. L-istrateġija 2007-2012 eh, indikat bosta eh, id-direzzjonijiet li nistaw naħdmu Jiena però rrit kolli nistqar illi xorta wahda da mhuwiex biżejjed ma sarx biżejjed eh, kien hemm nuqqas ta' koerenza tħallew ċerti affarijiet barra naraw li memx rabta bejn il-politika ta' favur is-saħħa fuq il-posta xogħol u politiki pubbliċi oħrajn, kemm dik sal saħħa tal-impjeg tal-industrija tal-ambjent, it-trasport, l-edukazzjoni u l-enerġija. Jitir li wkoll huwa importanti li nieħdu l-miżuri kollha eh, u naraw x'inhuma r-riski marbuti ma' kimika u bioloġika li huma semmija friċ ukoll Unbat għan iħor li tħalla barra għan vinkolanti ta' spettorati għal kull 10.000 ħaddim u għat maġi diskuss l-impatt ta' temp tal-ħin ta' xol u dal-xol li uh, per eżempju mux fil-ħinijiet normali bħal xol uh, bil-lejl li għamel vitmi liktar fost in-nisa u z zazax l-akki komuniter ta' kollu li għandu xaqsam ma' s-saxħa u eh, sikurezza fuq il-post ta' xol u għax ħaġa li jista' jsaħħa is soċjetajiet tagħna bżonn ta' direttivi partikolari ambizzjużi fuq suġġetti u setturi partikolari. Fakkarkom ukoll li l-prekarjetà tax xogħol huwa fattur li wkoll huwa ta' riskju, riski li jolqtu l ħaddiema li għandhom l-inqas riżorsi hemm ħaddiema per eżempju fl-industrija illi għandhom ehm, ħafna riski, per eżempju, eh, li kunu esposti għal eh, sustanzi kimiċi, riski psikosoċjali, ecc. Issa jekk aħna rridu nersu iktar lejn Ewropa soċjali, dan rridu nagħmluh permezz ta' direttivi ambizzjużi fuq eh, suġġetti u setturi partikolari u għalhekk nitlob l-appoġġ tagħkom sabiex dan l-abbozza direttiva ġdida eh, tkun appoġġata sabiex kun hemm iktar koerenza u effiċjenza f'dan il-qafas Ewropew. Imma da mhux biżejjed hemm bżonn ukoll li ninkludu iktar l-imsieħba soċjali u anki l ħaddi nfushom u naraw li l-lodot illi aħna nfasslu jaslu għand il ma kollha jkunu min ikunu fejn ikunu biex jifmu li dawn iva għandhom id-drittijiet biex nikkonkludi rrit ngħid ukoll li l-isforzi biex intejbu is-saħħa u s-sigurezza fuq il-post tax-xogħol eh, titissir f'loġika li sejgaw di kulħadd il-promozzjoni tal- uh, kura ta' saħħa fuq il-post ta' xogħol se jkollha ħafna um, benefiċċji ferba oqsma pereżempju fuq il-livell personali imma anki fuq il-pjan ekonomiku u soċjali. Il-kelma essenzjali hija sempliċi ħadd mhux se jgawdi jekk il-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurezza fuq il-post tax-xogħol uh, eh, tmur mill-ħażin għall-ar rrit ikun hemm politika u din dan t ir-rieda teżisti hawnhekk f'dan il-kumitat. Grazzi. Yes, thank you. Um, Mrs. Rapp. Grazzi ħafna Sinjura Rapti. Grazzi ħafna, Signora President. Nirxie nibda billi nirringrazzja il-kollegi il-kollega ta' dan il-rapport da' sekk eccellenti. Nasab li kopri ħafna mill-kustjonijiet u huwa bażi eċċellenti illi aħna nistgħu inkomplu naħdmu fuqha naqbel maħa dwar il kważi kważi l-approċċ kollu illi ħadet. U nixtieq insemmi il-proposti leġislattivi li qiegħda tagħmel eh, dwar l-appoċ psikoloġiku Eh, fil-rigward ta' problemi marbuta ma' saħa mentali u anka eh, il-punt taħħa tal-nuqqas ta' impjek il-ħaddima illi eh, jitkellmu meta jinkisru id-drittijiet tagħhom irridu naraw li jiġu imħarsa u din hija ta' benefiċċju għal kulħadd. Aħna rridu nejnu lill istati membri biex dawn ikollhom leġiżlazzjoni aħjar u illi naraw illi għanna il-data rekwizita disponibli jirdu naraw li kuna skambju tal-aħjar prassi u natu kolla poċ ekonomiku mux biss eh, permezz tal-Fond Soċjali Ewropew e manka eh, permezz tal-seba program AFAS Ewropew. Emmek għanna idejat marbuta mal-riċerka innovativa illi tejn biex aħna intejbu is-saħaw sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Naħseb illi Kenna esperjenza bil-sit program AFAS um, diġa Karima semmiet il-żewġ lati tal-industrija u il-fat illi il-ħaddima jridu jiġu involuti fil-laqat illi fihom jittieħdu deċiżjonijiet dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol. Hemm bżonn ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet Ewropej u il-kumitati illi jindirizzaw dawn il-kustjonijiet marbuta mas-saħħa u s-sikurezza. Nemmen ukoll illi hemm bżonn illi il-kumpaniji eh, jirrispettaw eh, l-standards fuq il-post tax-xogħol bħala xi ħaġa mandatorja li jsir ta' bil-forsa eh, u li jipproduċu ukoll jipprovdu l-inċentivi Eh, Iridu ovvjament aħna eh, natu eh, inizjativi anka multi jkun hemm bżonn ma jikkonformawx ma dawn il-drittijiet marbuta ma' saħu sikurezza rridu aħna nħarsu il-ħaddima u kol li għedin jaħdmu u li għandhom xi dizabilta. U għawnek rridu noqogħdu kawti. Irridu nħarsu wkoll dawk il-ħaddiema illi ikunu ġejjin minn gruppi vulnerabbli. irridu naraw kif nistaw narmonizzaw il-leġizlazzjoni u x-xogħol li qed isir fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex anka nkunu nafu eżatt li ma huma il-kumpaniji li qegħdin jappoġġjaw il-ħaddiema tagħhom fir-rigward ta' din il-leġizlazzjoni u li jkunu qegħdin jikkonformaw magħha. barra il-ħaddima tradizjonali għanna u kol ħaddima illi huma impiegati f'kumpaniji illi eh, edin fuq dimnet ta' teknoloġija, per eżempju in-nanoteknoloġija, jew kumpaniji illi jitrattaw eh, prodotti kimiċi u bioloġiċi ġodda. Dan u kol irridu inżommu f'moħna u ma' naħsbu dwar l-industrija Ewropea tal-lum manka dik tal-ġejjeni. għafem eh, tajt il-kalima, ma nasibx li hemm aktar xinżit eh, ma dak li tiġa qalet eh, il-rapporter fi xol taħħa daqshekk eċċellenti li ħan għamel u għali ħana di żewġ emendi illi jina inħoss li jistaw jtejbu il-rapport u jamluħ anka aħjar mill-li diġa huwa qudiem net fuq moħħina għandi is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u illi nara illi dinjetà tagħhom tiġi irrispettata. Nirringrazzjak tal-ħin illi tajtni biex nitkellem u nifraħ lil Shadow Reporters u l-rapporter Karina. Turbar un bat Kavarati. Grazie ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter, uh, rapportu rapport huwa wieħed u tajjeb ħafna u komprensiv minnkejja il numru ta' paġni eh, illi fieħa jina ċerta uh, illi eh, eh, hemm xi punti li f'ċertu gruppi jkunu rridu jisħu fuqhom il-Sinjura Deli titkellem dwar il-sottokontratturi u eh, naf illi hemm qed ikollu problema b'daw is-subcontractors ħafna drabi dan ma jkunx wieħed is sottokontratturi ma jkun hemm ħafna sottokontratturi involuti. U eh, naħseb illi aħna din iridu nżommuha quddiem moħħna. Anka hemm standards differenti ta' sikurezza fl-istati membri differenti u din hija xi ħaġa li trid tiġi ittrattata għalek hija importanti ħafna il-ġbir tal data li tissemma hawnhekk għandna wkoll nużaw it-triq tal-prassi tajba e, dan huwa konsistenti anka ma' suġġetti oħra fil-politika Ewropea u nistgħu nimxu fuq l-istess e, e, gwida naħseb ukoll illi l-tisħiħ ta' l-ispetturi eh, tal-postijiet ta' xogħol huwa importanti ħafna għax għal xejn ikollok liġijiet u regoli tajbin jekk m'għandekx il-monitoraġġ ta', eh, ta xikun qed isir. Punt ieħor eh, pozittiv u importanti huwa il-riskju ta' teknoloġiji ġodda, per eżempju dik ta' nanoteknoloġija u naħseb hawnhekk ukoll għal darboħra rridu naraw aktar studji għax dawn huma fil-fatt it-teknoloġiji tal-ġejjieni u għalhekk iġibu wkoll ċertu riskju magħhom huwa importanti u koll li nħarsu mill-rib lejn il-stress fuq il-xol li huwa kustjoni eh, li seħ u il-rapporter u koll sem l-importanza ta' dan eh, meta wieħed iqis il-problemi psikosoċjali eh, illi huma marbuta ma' dan u l-impatt li dan iħalli fuq il-familji tal-ħaddiema. Umbat dwar il-punt disa' forsi dak huwa paragrafu li jista' jiġi ċarat u diskussa naqra aktar fil-font li sess dwar paragrafu 30. E, forsi nista' ngħid illi l istatistikaturi turi li jsiru ħafna inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Imma jsiru wkoll inċidenti meta persuna tkun qed tivvjaġġa lejn ix-xogħol u lura lej id-dar u forsi nistgħu wkoll eh, norbtu dan ma' rapport tal honorable Cox li jitkellem dwar is-sikurezza fit-toroq. Jiena eh, ħerqan ħafna li nikkopera ma' rapporter u qed nara li il-proposti jisaw waslu għal diskussjoni eh, li tali il-frott il-sur kafarati Umbat eh, l-Onorevoli Hesh. Grazzi, eh, eh, Presidenti, nirringrazzja u koll il-rapporter tal-mot illi u l-argumenti li użat biex tiċċara il-proposta taħħa anka il-disponibilità li kienem ħata shadow rapporters fost il-ħafna affarijiet li jintqalu jina nix insemmi żewġ punti l-ewwel waħda hija li għandha x'taqsam mal-subcontracting. Dan eh, huwa fenomenu li żviluppa ħafna u anka eh, kompla jizdit minħabba il-kriżi għax eh, ħafna sistemi ta' produzzjoni jew biex jiffaċċaw l-ispejjeż jew kussjoni toħra marbuta massu qegħdin jużaw din il-prattika illi eh, jużaw din il-sottokontratti. U fost l-affarijiet illi jina nħoss illi nistaw inħarsu eh, il-ħaddima permezz taħħom f'din il-katina eh, ta' responsabilta u attività huwa illi nara inħarx lejn l-obligu permezz tal-liġi illi eh, daw fornu informazzjoni Eh, marbuta ma' din l-attività. X'qed seħ f'din l-attività li fiha hemm involuti dawn il-sottokuntratti. Biex eh, bekk anka nkun nistgħu nagħtu definizzjoni tal-xogħol ikun qed isir. l arfien huwa importanti ħafna biex wieħed ikun jista' jiġilet kontra riski eh, marbuta ma' dan. E, anka dwar eh, l-arfin hemm il-kwestjoni tal-prevenzjoni biex wieħed ikkontrolla ir-riski li jkunu qegħdin jiġu dawn il-ħaddiema. Ħafna drabi eh, l-affarijiet isiru wara li tkun saret l-attività Huwa importanti illi issir riċerka dwar is-sikurezza f'waqt l-ippjanar tal-prodott eh, jew waqt il-proċess tal-produzzjoni mhux wara jsiru l-affarijiet. Meta jissir din ir-riċerka speċifika fuq il-proċess tal-prodott eh, uh, tibda din eh, eh, l-attività. Ġifiri, kunem ir-regoli biex wieħed ikkontrolla il riski Irridu nasbuħa mill-bidu mhux wara. Trid issir din ir-riċerka fis-sikurezza u dan fil-bidu eh, tal-proċessa Iġifiri, eh, f'din il-proposta ta' leġislazzjoni naħseb għandu jkun hemm riferiment speċifiku għal din eh, l-attività ta' eh, din ir-tip ta' riċerka. Grazzi. Signora Hurst unbat. Signora Saja. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena qed Eh, nirrapprezenta il-Shadow Rapporter li sfortunatament illum kellu kollha oħra u ma setax għalhekk jiġi hawnhekk l qed nixtieq nibda billi ngħid eh, grazzi għal rapport importanti eh, saħħu sigurezza fuq il-post tax-xogħol huma importanti ħafna għal grupp tagħna u għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm aktar sforzi f'dan il-qasam fuq livell Ewropew. Fil-kuntest ta' dan nixtiequ u kol nifmu aħjar illi hemm kompetenzi li mhux bil-forsi jaqgħu fidejn l-Unjoni Ewropea, mhux dejjem minħabba s-sussidjarjetà, imma anka minħabba li tiġa jeżistu regoli fl-istati membri. Tiġa inkiseb ħafna kif għanna fil-rapport tal-Kummissjoni, hemm miżuri li ġew implementati u uh, il-numru ta' incidenti malbuta ma' l-posta xol naqsu. Ma' nafux ek dan uh, seħx minħabba il-tnaqis uh, eh, minħabba l-krizi ekonomika jew inkella minħabba raġunijiet oħra. Pero aħna eh, nishtiqu illi sir aktar riċerka eh, f'dan il-kuntest. Aħna napoġġaw il-rapporter dwar il-fatt li dawn huma kustjonijiet universali u rridu nassikuraw li jekk qed isiru attivitajiet illegali illi il-persuni voluti ġi multati, jiġu proċessati u U jekk hemm każijiet fejn eh, il-persuni mhumiex qegħdin jikkonformaw ma' liġi ridu naraw illi eh, dan jinkixef ukoll. koll L-istess fil rigward ta' zenzjonijiet eh, marbuta mal-ħinijiet tal-waqt il-mixxol, tal-pawza waqt il xol tal eh, pawza waqt il xol u tal-ħinijiet ta' xol Din hija eh, xi ħaġa diffiċli biex nimplementaw anka fil rigward ta' sustanzi illi jistaw iwaslu għal-mar tal-kanċer, per eżempju. L-istess dwar il-forum li mhumiex tradizzjonali, forum ta' xogħol li mhumiex tradizzjonali, hawnhekk ukoll irridu naħsbu aħjar kif eh, eh, nifaċċaw dawn it-tip ta' problemi. Però eh, hawnhekk ukoll nixtiequ noqogħdu niġbu l-attenzjoni rridu noqogħdu attenti qabel ma naslu għal ċertu konklużjonijiet u noqogħdu nitolbu lill-Kummissjoni li tibda xi studji ġodda. Irid ikun l-evidenza l-ewwel qabel ma jsiru ċerti studji. Ir-rapport però huwa bażi tajba biex inkunu nistgħu niddiskutu aħjar din il-kwestjoni. Grazzi ħafna. L-onorve Sajan bat il-Sir Engel. Grazzi, Signor President. Grazzi ta' dan il-rapport. L-anta tijaw huwa wieħed importanti għax huwa marbut s-saxħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Hemm xi kwistjonijiet li jiena xtaqta insemmi Hemm ħafna proposti għal leġislazzjoni ġdida u naħseb iktar ikun importanti illi wieħed iħares lejn l-implementazzjoni ta' direttivi attwali aktar mill noqogħdu nipproponu xi leġiżlazzjoni ġdida. Naħseb illi ġestjoni aħjar ta' kwistjonijiet marbuta ma' u sikurezza fil-kumpaniji huma aktar importanti milli ikonna aktar leġiżlazzjoni. Irridu nassikuraw illi dak li tiġi għandna marbut ma' din il-kwestjoni ta' saħħa u sikurezza, dawn eh, direttivi huma implementati b'mod tajjeba. Iġifiri, f'dan ir-rigward kont naqra diżappuntata illi hemm daqshekk proposti ġodda għal daqshekk leġislazzjoni ġdida. U fl-ebda post f'dan ir-rapport ma jissemma illi l-impiegati huma wkoll responsabbli ta' dawn il-kussjonijiet tal-saħħa u sikurezza fil-post tax-xogħol. Fil-fatt il-ħaddim għandhom l-aktar għol importanti marbuta ma' din il-kustjoni. Kif huma jsegwu regoli, per eżempju. Naħseb dini għaxa ħaġa illi għanna nsemmuha f'dan ir rapport U t-tilet eh, punt li xtaqt insemmi huwa illi ir-rapporter qed ehm, jiġġeneralizza wkoll eh, kwistjonijiet marbuta ma' l-SMEs, ma' l-sottokuntratti u mux f'kull pajjiż eh, hemm problemi bil per bit-teleworking Eh, f'ħafna SMEs eh, fil-fatt l-atmosfera ta' xogħol hija ħafna aħjar minn eh, dik f'kumpani kbar. Ġifieri noqogħdu attenti meta niġġeneralizzaw dawn il-kustjonijiet. Ħlif għal dawk il-punti li kemm semmejt inħoss illi il-rapporter għamlet xogħol tajjeb ħafna u ħerqana ħafna li nikkopera magħha f'dan f'aktar xogħol fuq dan ir-rapport l-Honorable Engel u mbagħad Lambert. Iva, Sinjuri? Naħseb li il-rapport tal-Sinjura Deli huwa bażi importanti ħafna li nsawnu nkomplu nibnu fuqha. Nixtieq nisħaq bejn ir-rabta li teżisti dwar il-ħinijiet tax-xogħol u nuqqas ta' ħin eh, biex wieħed jistrieħ din hija msemmija fir-rapport u u hija sinjal tajjeb ħafna, però kif qal il-Sur Koisman il-teddida għal saħħa hija u Kol minħabba illi il-nies qegħdin inaqsu l-ħin ta' pawża u qed ikunu anka eh, esposti għal stress oli u dawk il-persuni li għandhom dan l-istress ħafna drabiti ħafna drabi mhux qed jingħataw biżejjed ħin biex jistrieħu. E, għawnek u koll l-affarijiet mu miex e, edin nejdu għamillar, aħna manna anka il-fatti e, minnaħa tal- ta' tobba u koll. Irridu noqdu attenti u koll li naraw studi li saru marbuta ma' s-saxħa fil-snin li għaddow il-bidliet illi kienem fis suq ta' xol waslu għal uh, aktar stress uh, u aktar problemi psikosoċjali u għalek jina nixxie illi uh, nkomplu naħdmu ma' rapporter fuq dawn il-kussjonijiet. Sinra Lambert. Ovvjament jina nasib il-kollega tija għamlet rapport li għatajab ħafna kull ma xatna melu għalin għajem xie punt jew tnej pala risposta għarra għal dan id-debattu tu xi oqsma biex niċċaraw u nkompli nappoġġa il-rapport. Kien hemm insemma il-responsabilità tal-impiegati. Ovvjament, dawn għandhom responsabilità li isegwi, isegwu il-prassi ta' saħaw sikurezza li kunem fuq il-posta xogħol tagħhom, imma hemmhekk tqum il-kustjoni Eh, dwar eh, xarfin għandhom eh, il-ħaddima dwar dan din is-saħħa sikurezza fuq il-post tax-xogħol naf li hemm li hemm leġiżlazzjoni u anke hemm stati membri li għandhom leġiżlazzjoni tagħhom, però nħoss li din għandha l-implikazzjonijiet anka marbuta mal-edukazzjoni jew fis-sistema tal-iskola stess jew inkella meta wieħed ikun qed jipprepara ruħu għax-xogħol biex bekk il-nis ikunu preparati għal dak li qegħdin nistennew hemm ħafna riċerka illi turi il izzaza ħafna ġabi ma mish konxi ta' x'għandha tkun il-prassi fil posta tax-xogħol ma jafux jiġifieri jekkux qed jiġu rispettati il-regoli jew le dak dik waħda mill-kwistjonijiet. Imbagħad irridu narfu wkoll illi il-dinja tax-xogħol tal-lum fid-dinja ta' xol tal-lum il-nis edin bidlu xol ħafna drabi jew eh, għax iridu ma jew inkella xieġu mġela u hemm il-pressjoni eh, tal-taħriċ ta' qabel ma wieħed fil-dan fil posta xol. xogħol Naf li hemm problemi eh, kol għal persuni li kollom biskontratti ta' xogħol osra u naħseb illi il-ħadima tal-aġenziji u koll ħafna drabi wieħed isom e, e, xi ħaġa e, li wieħed jista' jeħles minna meta jrid. Dawn ħafna drabi dawn il-ħadima temporani ġifieri jitpoġġow f'pożizzjoni fej iridu huma stess jittrattaw dawn il-problemi. Dan seħanka flukanda, per eżempju, fejn persuna intalbet illi tnadda fil-fran eh, gbar ta' din il lukanda minar mal-persuna ġiet preparata dwar il-kimika marbuta mal-prodotti li kienet tuża biex naddaf bihom. Iġifiri hemm ir-responsabilità li wieħed iħarreġ il-persuni kemm f'dawn l-aġenziji kif ukoll dawn il-persuni li ikollhom xor temporanju. Eh, dinja u kol kustjoni malbuta mal-ġestjoni, rajna u kol li jem l-stress marbut ma xol u jem kumpaniji li mandomx politika biex jitrattaw l-stress fuq il-post ta' xol u laqas kif jġestjonawa din u għalek eh, ma jafux kif għandhom jimminimizzaw, inaqsu l-stress fil-ħaddima tagħhom. Iġifieri il-taħriġ uh, tal-istaff fuq livell ta' management u importanti u koll. Mbagħad dwar il-terapija eh, marbuta mal-post tax-xogħol, l-occupational therapy, f'xertu stati membri hemm nuqqasir kbar f'dan ir-rigward u f'xi fir-Renju Unit, pereżempju, dan huwa l-unika qasam anzi fil-qasam tas saħħa e, e, il-persuna xi tħallasija t-taħriġ tagħha. Iġifiri, irridu inħarsu u koll lejn x'nistgħu nagħmlu biex nikoraġiċu aktar e, persuni li jitlu f'dan il-qasam tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol għax din hija dan huwa qasam li qed jiżviluppa specialment issa illi uh, bħali stess edin jiena stess eh, niforma parti minn eh, ma eh, ħaddi ma li dejjem edin huma parti mill-aging population. Grazzi, tajt il-President, jina dejjem konta l-opinjoni li bħala komitat aħna għanna nħarsu aktar lejn l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni fil-qasam tas saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Naf li l-Kumitat tas-Suq Internet jagħmlu xogħol aktar marbut ma' dan fil-kumitat tagħhom iżda jien nixtieq li nieħdu l-opinjoni tagħna wkoll fuq dan ir wol Ħafna drabi fil-moddi kanna matul is-snin bosta leġiżlazzjonijiet, mbagħad kanna kodeċiżjoni bl-istess setat mal-ministri li biex niddeċidu jitkellmu magħna mbagħad ma nkunux nafu eżattament x'jiġri, ma nafux kif tiġi implementata l-leġiżlazzjoni fl-organizzazzjonijiet kbar, fiż-żgħar, x'inhuma l-problemi mal-istati membri differenti, jekk hux qed jimplementawha tassew. So u jien nixtieq li konna aktar xogħol fuq dan il-qasam u nilqa l-punt tas Sinjura Esaja li ġala darba ma jkonniex ħadd ċertezza li dan qed iseħħ misser nkunu nafu eżattament x'qed nagħmlu bil-leġiżlazzjoni kurrenti. U jiena nemmen li jkun importanti li bħala kumitat forsi nkun nistgħu nħarsu lejn il-possibilità li nagħmlu aktar f'din l-isfera biex nsegu leġiżlazzjoni differenti fil-proċess kollu, fil-proċedura kollha sakemm tiġi implementata u naħseb li tkun utli ħafna jekk dan nagħmluh. Nilqa l-punt fuq is-sottokuntratti dan qed ħares dan il-punt fl-industrija nukleari speċjalment u naħseb li dan il-punt nistgħu nqisuh aktar. I think it's something that ought to be uh, looked at. Yeah. Naħseb li il-punti nistgħu nħarsu lejhom anke fir rigward stress Eh, u naħseb li għanna bżon aktar riċerka biex naraw kemm huwa fattibli u kemm dan il-test nistgħu naħdmuh fil-prattika. U naħseb fir-rigward direttiva eh, tal-MSD eh, hija importanti ħafna biex nkunu nistgħu nifmu x'inija direttiva u biex inkunu nistgħu ndaħlu l-istess approċċ fir-rigward stress. Bekk nkunu tanħarsu mod xieraq lejn dawn l-affarijiet, nħarsu lejn il-problemi psikosoċjali wkoll u nistgħu nqablu nemżuha mad direttiva tal-MSD. U għalhekk ikun qed nagħmlu dan l-affarijiet mod u mhux insemmu dan il-punt bħala skuża li ma nħarsux lejn is-sogri tal affarijiet psikosoċjali fil-ġejjini nixtieq li direttiva MSD tkun separata minn kwalinkwa xogħol li se nagħmlu fil-ġejjini fuq l-aspetti psikosoċjali jew stress għax dawn huma żewġ punti li huma tantu tant importanti. Ovvjament tistaw tarfu li speċjalment is-Sinjura Dellim li ma stajx naqbel fuq il-paragrafu ta' direttiva fuq dan il-punt iżda naf li meta ħna diskutu fuq dan ħajkonna ħafna punti jaħarqu fih dan il-grupp. Grazzi tal-punti tal-luq tijak, Signora Delli, unistaw nimxu minn Merci, mes chers collègues. Je vois que tout le monde est passionné par ce sujet. Grazie, kollegi. Naħseb li eh, dan il-sujġett huwa interessanti għal kulħadd tal-eksept ħabsna kollaborazzjoni fuq dan il-sujġett hemm numru ta' aspetti nixtieq nitkellem dwarhom. Ħafna minnhom Um... Grazzi. president riguard l skeda 16 ta' settembru fl-ofsenar, l-skadenza l-emendi, dibattitu fuq l-emendi 16 ta' ottubru, dibatt fuq il-kompromessi 7 ta' novembru, l-adozzjoni fil-Kumitat tal-Impigi fil-23 ta' novembru. Grazie ħafna fuq dak il-punt tal-agenda, sanaddu għal-punt li jmiss, il-rapport li jmiss ta' l implementazzjoni ta' direttiva tal-kwalifikazzjoni professjonali 2005-36 IC e u issa rapporter sur Kabranoch. Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Grazie, president, kolegi. Manar manar nishtiq nideskrivi diskussjoni tal-emendi li tresqu għal dan la bots ta' rapport. L-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li resqu l-emendi, speċjalment shadow rapporters, għal numru ta' kontributi li għamlu. Fil-fatt kena wieħed design emenda u dan juri li hemm interess qawwi madwar il-gruppi politiċi fuq dan is-suġġett. din f'Ewropa li qed tiġġieled l impigi u impjigi li mhumiex ċikliċi iżda strutturali fin-natura tagħhom. U għalhekk dan ħafna drabi huwa riżultat tal-fatt li hemm nuqqas ta' kwalifiki jew kwalifiki mhux biżejjed ta' dawk li fitxu l impigi Nixtieq nisħaq ukoll li qegħdin ħejju opinjoni għal kumitat Awlini li huwa l-Kumitat Imko u jiena naħdem rabta sfiqa magħhom u ma' sur McClarkin li huwa responsabbli għall-opinjoni ewlenija. Jiena fukajt fuq il-kwistjonijiet relevanti għal kumitat tagħna ma nistax nappoġġa l-emendi li morru fuq oqsma oħrajn, bħal pereżempju s-saħħa, s-sikurezza fuq posta xogħol, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-impjiegi favur l-ambjent u tal-imtu l-ħajja, għaliex fl-opinjoni tiegħi jiena konvint li għandna nifukaw aktar fuq il-suġġett ewlieni tal-abbozz tar-rapport. Jiena kuntent li naċċetta bosta mill-emendi li tresquli, parti l-bira tagħhom, nipprova nintegrom fl-opinjoni tiegħi u mbagħad niddiskutihom ma' Shadow Reporters nhar l-14 ta' Settembru fil-3 ta' warlof senar meta niltaqgħu fi Strasburgu. Madanna kollum hemm oħrajn nistan nista' nappoġġaw ukoll għaliex ikomplu e, jagħtu sostanza l rapport iżda hemm amendi mbagħad li ma nistax nappoġġa U ħanajdilkom li muma u nissuġġerixxi li mmorru kontra. Ma nistax nappoġġa li dawk l-emendi li jitalbu jkun hemm aktar regolamentazzjoni u leġiżlazzjoni ġdida. Emendi individwali nistgħu naqsmuhom gruppi differenti, l-ewwel grupp huma supplementari jew emendi li komplementari li mhux jimxu mal-punt di vista politiku tiegħi bħal pereżempju l-punt 15 fuq id-direttiva u l-implementazzjoni tagħhom, imbagħad fuq tnaqqis tal-burokrazija biex nżidu l-mobilità tal-ħaddiema 37 sejħa trasparenza u għal aċċess ta' sistemi ta' informazzjoni, imbat emenda 22 sa 28 li jitolbu li kunem t-naqis tal-professjonijiet regolamentati u imbagħad hemm l-emendi 48 u 52 li jitolbu għal reġistru unifikat għal professjonijiet regolamentati. Imbagħad hemm l-emendi 54 sa 58 rigward ir-reġistrar ta' dawk li ġew irterat il-permessi tagħhom mbagħad l-emendi 62 sa 69 fir rigward il-ħiliet lingwistiċi jew kompetenzi lingwistiċi fi rigward is-settur tas-saħħa. Mbagħad hemm it-tieni grupp ta' emendi fejn jien nixtieq li jkolli aktar ċarezza u aktar spjegazzjonijiet minnaħa ta' min ressaqhom, speċjalment l-numru 2 fuq il-ħaddiema bħafna ħiliet għolin jina kunvint li l-Europa għanda bżon il-mobilità tal-ħaddima kollha u mhux biss dawk li għandhom ħafna ħiliet. Bara minn ek nixtieq niddiskuti wkoll il tifsira eżatta tal-emendi ta' minn 30 sa' 32 fir rigward il mobilta tal-ħaddiema u l-koordinazzjoni u l-konverġenza ta' sistemi edukattivi fl-istati membri. Hawn nista' nappoġġa koordinazzjoni bbażata fuq il-prassi eżistenti Ma naħsibx li xi regolamentazzjoni artifiċjali fuq livell Ewropew tista' tagħmel xi differenza hawnhekk. Naqbel mal-emenda 32 Massur Ungurano fej jitlob li jkun hemm aktar koordinazzjoni aħjar bejn l-istati membri. Mbagħad nixtieq niddiskuti l-emenda 35 li tipproponi sistema bazata, eh, sistema komunitarja ta' kwalifiki, ma nafx eżattament xi tfisser, Din l-emenda ma nistax nappoġġa l-emenda numru 6 li titlob għall-armonizzazzjoni tas sistemi ta' sigurta soċjali. U nixtieq infakkar li f'rapport differenti aħna niddiskutu l-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali u mhux armonizzazzjoni. U mbagħad ma nistax naċċetta l-prinċipju ta' pagan daqs għal xogħol indaqs għax naħseb li hija populista u twassal għal regolamentazzjoni żejda ta' swieq tal-xogħol u għal darboħra dan ikollu impatt negattiv fuq l-impjiegi. Imbagħad hemm grupp ta' emendi oħrajn fir-rigward il-karta professjonali Ewropea hemm ħafna emendi fir-rigward din il-karta. U għanna narfu li dan ifisser li ħanħolqu database ġdida ta' ħaddiema xabbażi ta' din id-database biss ikun possibbli li noħorġu karti bħal dawn. U naħseb li soluzzjoni għanna l adottaw dan ir-rigward hija li konna database ta' ċertu kwalifiki li titħaddem fil istati membri bazzata fuq proposta tal-Kummissjoni Ewropea u għandna niżguraw ukoll interoperabilità ta' dawn il-databases. Minna l-oħra, databases tal-ħaddiema li ġew irtirati l-liċenzji tagħhom, il-permessi tagħhom, jew ġew sospiżi, għandhom jiġu operati fuq livell Ewropew fuq livell ċentrali u għandha tkun obbligatorja. Bekk nkun nistgħu niżguraw li ħaddim li l-permess tiegħu ġie mneħħi jew revokat f'pajjiż tiegħu ma jkunx qed jagħmel l-istess attività stat membru ieħor. Għalhekk nixtieq nipproponi kompromess fuq dan il-punt u nitlob l-appoġġ tagħkom. Biex nagħlaq nixtieq ngħid li kooperazzjoni tajba ħatwassal għal opinjoni ta' kwalità tajba li nistgħu nresqu fil-plenarja u nirringrazzjakom tal-appoġġ tagħkom u għal darboħra nixtieq nistiedem ix-shadow rapporters kollha għal laqgħa tal-14 ta' Settembru u ħanibatilkom stedina elettronika. Grazzi, tajt il-President, grazzi. Sur l-Onorevoli Sippel. Vielen Dank. Ähm, ich vertrete heute unsere Schattenberichterstatter. Grazie Hafner. Jiena qed nirrappreżenta s-sur l-Onorevoli Steinhock li hija xedew rapportera ma setax tkun hawnhekk sfortunatament u talbitni rresqela xi punti fi sema. is Steinhock kienet imħasba speċjalment fi rigward l-aspetti soċjali ta' dan u fl-emendi tagħha hija tirreferi darba wara l-oħra għal ħtieġa li naħdmu flimkien ma' l-imsieħba soċjali, etc. Hemm xi pożizzjoni differenti fuq il-professjonijiet regolamentati u Sinjura Steinhock hija pożittiva viżavi t-tnaqqis ta' dawn it-tip ta' professjonijiet. Iżda tistenna li dan ikun il-każ fis-setturi kollha u mhux biss f'xi wħud minnhom. Li huwa importanti speċjalment huwa li fl-emendi fejn nagħtu ħarsa lejn il-modernizzar ta' din id-direttiva għandu jkun hemm rabta mal tlestija tal afas tal-professjonijiet u l-proċess ta' Bologna wkoll. Dan importanti barra minn hekk irridu nsibu kooperazzjoni sfiqa mal taħriġ Ewropew, rridu kunem hemm taħriġ gradwali u mhux ta' darba fil- għaliex inkella da ma jkunx bizzejiet. Fuq reġistru professjonali ta' ħaddiema fejn għanna tip ta' lista li t-notifika dak li jkun li zgarra sa' ċertu punt dan qed jitħalla fidejn minn ħaddem. U Il-mekkanizmu ta' twissija bikrija fis sistema ta' suq intern irridu nestenduha u nittamaw li din id-direzzjoni ser ma meta naħdmu flimkien ma' Sinjura Steinhock. Is-Sinjura Steinhock taħseb ukoll li sistema semplifikata għal reġim lingwistiku ma tistax tappoġġa għax taħseb li din mhux laqwa mod kif nistgħu naslu għall-integrazzjoni Per eżempju, palma rajna fil-Ġermanja f'dawn l-aħħar 50 sena kienet tajba ħafna. L-introduzzjoni ta' passaport vokazzjonali hija xaġa li tappoġġa u Sinjura Steinhock qed ħares il-qudiem ukoll biex tara il-mod kif l-elementi ta' kompromess ħajizvolġu u tħares il-qoddim għal-kooperazzjoni sfiqa. Grazzi. Grazzi, sinjura Hersh, un bat surman Iva, Grazzi, grazzi ħafna President. L-għonet grazzi għal dan il-rapport. Naħseb li kullħat jifem li n-nuqqas ta' rikonoxximent tal-kwalifiki hija ostaklu ċar għal mobilità tal-ħaddiema u rridu ntejbu situazzjoni. sitwazzjoni U għalhekk il-passaport vakazzjonali Ewropew sa ċertu punt ħatkun xaġa tajba għal professjonijiet kwalifikati. Irridu nirreflettu issa jekk dan il-modell jista' jintuża wkoll għal professjonijiet li m'għandhomx kundizzjonijiet minimi biex ikollhom aċċess għal dawn il-professjonijiet jew xi mod ieħor fejn tista' tgħid li iva għandi l-kwalifiki u bekk nkun nista' nasal aktar il qoddim fil-professjonijiet u fl-aċċess għal professjoni differenti. Din, din tinsab fl-emenda 42. Ovvjament U interessanti li kien hemm ħafna emendi infatti anke fi rigward il rikonoxximent lingwistiku jew fuq il-lingwi partikolari. Naħseb li l-ewwel pass jista' jkun li iva jista' jkollok kwalifikazzjonijiet professjonali mingħajr ħiliet lingwistiċi minar talenti lingwistiċi u l-arfin lingwistiku tista' żidu aktar tard fil-professjoni minkejja li il-vokabolarju jew il ħtiġijiet lingwistiċi għal professjoni partikolari tista' tipprova meta tkun qed tapplika tassew għal l-impjiegi. Hemm possibilità, pereżempju fil-Ġermanja, li tkun ta' suċċess meta tkun taf l-Ingliż biss. Hemm kumpaniji li jaħdmu bl-Ingliż biss, pereżempju, u għalhekk naħseb li jrid ikun hemm xi flessibilità li titħalla fidejn dawn in-nies biex ikun hemm il-professjonijiet u kwalifiċi professjonali mingħajr l-ħtiġiet lingwistiċi li mbagħad iridu jippruvati ġala darba jkollhom l-impjeg u jibdew jaħdmu. Jien naħseb li hemm xi ġoħra nixtieq ngħidu fir-rigward il- għal ehm, skejjel tan-nuna fejn irid kunem hemm eh, Skużawni, għall-infermiera mhux għall-iskejjel tan-nuna jrid ikun hemm studju ta' minn tal-inqas il sena għal taħriġ apposta u anke fil-ħin li qattaw fis-sistemi oħrajn irridu nqisuhom għaliex inkella dawn it-talbiet jistgħu jkollhom intenzjoni tajbin iżda jistgħu jkollhom l-effett kontrarju. Nixtiequ aħna. Dak kienu l-kummenti u l-għanin tijaj, naħseb li rridu niskutu aktar fid dettal kif fil-ġejjini ħan eżentaw il-professjonijiet differenti minn dawn ir-regoli u jekk nistgħux nagħmlu dan wara kollox. Naħseb li għandna nagħtu ħarsa kif dan jista' jiġi implementat u kemm dan huwa prattiku. Grazzi. Grazzi. Issa Sur Man mbagħad is-Sinjura Jeżolawska. Grazzi ħafna, President. Milan jiena kuntent ħafna li fassalt rapport fejn aħna nistgħu nappoġġaw, pereżempju aktar mobilità, rridu li jkun hemm anke kwalità li titqis bħal aktar importanti għax ma nistgħux naqbdu naħuha mill-aġenda nafu li hemm ħafna nies li jkunu xikunu l-kwalifiki jistaw jimxu l-qoddim fil-professjonijiet, iżda ma jkunx l-approċ siebi. Ovvjament irridu nitrattaw il-qat strutturali u dawn huma punti importanti. Milan, inti dejjem tkun preżenti u anke l-President preżenti eh, fil-diskussjonijiet meta naraw x'diskrizzjoni professjonali li konna fil-kumitat tagħna u ħafna drabi l-mentajt li dawn ir-rapporti ħafna drabi jispiċċaw f'imko. Skużawni dan mhux rapport ta' imko għaliex imko huwa responsabbli għal suq intern. Skużawni, dan jimxi id fit mal-xogħol tagħna, mar-rwol tagħna bħala kumitat mal-qasam ta' responsabilità tagħna. Hemm ħafna eh, membri li għandhom ħafna esperjenza u għalhekk rridu noqogħdu attenti u niksbu dan ir-rapport huwa rapport ta' inizjattiva propria 2011-2046 ini nafu li hemm ħafna rapporti li mhux reġistrati dawn iseħħu nhar ta' tnejn fejn jibdow jisiltu minn ħajkun ir-rapporter ma jkun hemm ħadd ħafna drabi forsi ħamsa minnis biss jivvotaw u forsi li rapporti ta' inizjattiva propja mhux qed jittihdu bis-serjetà u nafu però li dan huwa qasam importanti. Naf li taf li napprezza xolok Milan titkellem bil-Ġermaniż ukoll u Ġermaniż tajjeb u rrid niżgura li kulħadd jitqies inħarsu għal aktar kwalità iżda mhux nkunu qegħdin impoġġu bsatin fir-roti għal dawk li nies li jridu jiksbu impik jew li jkollhom aktar taħriġ Fir-riżoluzzjonijiet kollha li adottajna mhix kwistjoni ta' aktar impjiegi biss iżda aktar impjiegi tajbin f'termini kwalitattivi biex kulħadd ikollu l-opportunità li tejjeb il-ħiliet tiegħu u taħriġ. Fil-qafas tal-kwalifikazzjonijiet Ewropej kien hemm ħafna punti li tqedu fir-rapport hemmhekk u iva m'għandniex direttiva fuq dan il-punt mhix kwistjoni Ewropea f'dawk ir-rigward iżda rridu niżguraw xorta waħda li l-kwalifiki fl-istati membri jkunu rikonoxxuti minn stati membri oħrajn. Dan tista' tagħmlu biss jekk ikun hemm komparabilità bejnietom u għalhekk fir-rigward il-kwalità aħna ma rridux inxeklu dawk in-nies li m'għandhomx il-kwalifiki neċessarji li jkunu jistgħu jiġu qablin, iżda rridu nipermettulhom li jkollhom aċċess li jkun jistgħu jtejbu l-ħiliet biex ikun jistgħu jiġu komparabbli. Ma jridx ikun hemm rikonoxximent awtomatiku f'dawk il-professjonijiet fejn maħniex ċerti x'inhuma l-kwalifiki wara kollox u għalhekk għandna bżonn kategoriji differenti u jekk ċertu kwalifiki mhux biżejjed tkun tista' ttejjeb din is-sitwazzjoni biex bekk ikunu jistgħu ikunu komparabbli. Fuq il-miżuri ta' kompensjoni, ta' kumpens eh, importanti li ndaħluhom mhux neskludu n-nies mhux nħalluhom barra mill-isfera tax-xogħol iżda sabiex nippermettu li nżommu l-istess livell ta' kwalità. Għalhekk irid għodu attenti jekk ikollna passaport tal-żgħażagħ Ewropej, il-komparabilità tkun tista' tinkiseb sabiex bekk aħna nkunu nafu eżattament se jiġi rikonoxxut pala ċertifikati tal-iskola u xem bżon ta' taħriġ vokazzjonali, anke fir rigward il-lingwi. Jekk wieħed irid jieħu impik fejn tkun taf qatt ta' lingwi differenti ma sax tajt inti ma tifhemniex ma jfisser xejn dan. Nixtieq naqsam magħkom il-pożizzjoni ta' kelliema oħra li jrid ikun hemm aktar eh, xogħol li murid fit mal-talim tal-lingwi Għalek palmetlek mill-għannim ħafna affarijiet niddiskutu, nittamaw li nistaw poġu fl-imkien madwar mejda u niddiskutu dawn l-affarijiet, nafu li hemm problemi fil-Ġermanja u ma rridux nxeklu n oħrajn li jkunu involuti jkun jistgħu jieħdu sem. Kontra, dak li nixtiequ niżguraw huwa li ikonna livell indaqsa l-kulħadd, livell ġust. Ma rridux niskludu, ma rridux nħallu l-xaħat barra jew natuħ il-ġemp, iżda rridu li kulħadd ikun jista' jkollu kwalifiki, nafu li hemm minnhom motivat ħafna u għalhekk irridu li jkun jistgħu jaħqu l-għanijiet li jixtiequ jiksbu. Hemm min qed jgħid li hemm xi żgħażagħ Spanjoli, pereżempju, li sfortunatament qed ibagħthom il-qatt li hemm bħalissa iżda kollha qegħdin jitgħallmu l-Ġermaniż u għalhekk kollha jistgħu l Ġermanja jista' jkollok ħafna kwalitajiet lingwistiċi u bekk ikollok possibilità li tmur li l-in mill difikultajiet lingwistiċi u għalek naħseb li b'dan mod nkunu nuqorbu lejn xulxin fl-Ewropa. Bekk nkunu qegħdin nkunu ta' għajnuna u forsi nkunu nistgħu nintroduċu l-korruzzjonijiet meħtieġa fl-opinjoni tagħna li forsi l-kumitat eh, nesa dan l-aħħar. Għaliex aħna wara kollox nafu eżattament xi irid u naħseb li dak irid isir fl-aħħar mill-aħħar. Awel nis fil-kamra sa mill-Europa Television li għedina unnek biex eh, jiffilmjaw daka f'kas li għaxħat minnkom li eh, kien imħasseb bil-prezenza ta' dawn il-nis. Signora Jezlovieska. Jena Shadow Rapporteur għannom tal-PPE fuq din l-opinjoni u nishtiq Nirringrazzja l-rapporter għall-opinjoni eccellenti li huwa puntatlu tajjeb ħafna għad diskussjoni tagħna fuq direttiva li se jkollna fil-ġejjieni għan-nom tal ppa jiena preżentajt xi emendi li huma għal żidiet xi affarijiet li rrid nżidhom fil-opinjoni tar-rapporter Aħna napoġġaw eh, l-ideja tal-passaport professjonali dejjem wara l-istudju ta' fattibilità, ecc. wara li nkunu eh, fidejna ir-riżultati tal-steering group xkienu aħna naħsbu kif qalet is-Sinjura Hersh li il-test tal-lingwi m'għandux ikun ta' xkiel madana kollu naħsbu kol illi għandu jkun hemm regoli iktar stretti għal dawk illi jaħmu fil-qasam tal-kura tas-saħħa Dan huwa settur fejn il-ħiliet lingwistiċi għandhom ikunu eh, eh, aħjar aħna nħossu li dawn l-iskemi rridu jkunu aġġustati u koll għal progress teknoloġiku u nixtiequ nestendu din id-direttiva u ninkludu lil persuni li waslu biex jigradwaw sabiex ikunu iktar uh, mobli Aħna sa nappoġġaw kull emenda li tippromovi mobilità fl-Unjoni Ewropea li s-saħħaħ il-proċeduri tagħna u eh, illi tnaqqas il-numru ta' professjonijiet irregolati u jżid il-livell ta' professjonizmu. Maħniex se naqdu, naqblu ma' dawk l-emendi li jitolbu armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali fl-Ewropa Nasbu illi eh, memx żmien għal dan, dana kollu li standards tal-ħajja fl-Europa huma differenti ħafna li din l-armonizzazzjoni mhijiex realistika MMND u koll illi jitkelmu dwar approċ innovativ bħal per eżempju uh, eh, testijiet Ewropej komuni naħseb illi għanna naħsbu ftit Eh, dwar jekk eh, ideja bħal din miex esagerata u x'seżżid il-pis amministrattiv. Jiena nixtieq li r-rapporter jirrepeti jekk jista' jkun in-numru ta' dawk l-emendi li il-rapporter tagħna ma jistax jilqa jew jaċċetta għaliex aħna wkoll għandna xi dubji dwar dawn l-emendi u nixtieq inkun ċerta li jiena ħadd nota tal-emendi kollha li rapporter ma jaqbilx magħhom. Kif għat aktar kmini uh, nittama li l-kooperazzjoni fuq l-emendi ta' kompromess ma' rapporter jagħtu il-frott tagħhom. Grazzi. L-Onorevoli Bach. Signora Regna, Grazzi, Jiena nixtieq infakkar għalfejn hu importanti ħafna li jkun hemm rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki. Huwa importanti ħafna li jirna xinna nagħmlu xi ħaġa hawnhekk għaliex huwa element essenzjali tal-proġett Ewropew jekk narraw l-ostakoli li jeżistu fir rikonoxximent tal-kwalifiki ħafna ħaddiema u jew ħaddiema potenzjali E jridu jiffaċċaw dawn l-ostakoli insurmontabli mbagħad jispiċċaw illi jieħdu xogħol illi huma kwalifikati żejjed għalihom e, u jitħallsu ħafna inqas e, imma basta jaħdmu jagħmlu xi ħaġa. Naħseb illi dan din biss hija raġuni għalfejn għandna niġġieldu biex ikun hemm din dan ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki fl-ewwel ta' Mejju Eh, fl-Awstrija taħna is-suq tax-xogħol tagħna lejn il-pajjiżi tal-Vant. Ħafna pajjiżi Ewropej kienu diġa' għamlu hekk u meta għamilna dan smajna ħafna stejjer taqsim il-qalb eh, ta' ħaddima li għandhom kwalifiki eccellenti rikonoxxuti f'pajjiżhom li f'pajjiżi oħra mhumiex irrikonoxxuti. Dan x'kien ifisser għalihom li kellhom jaċċettaw xogħlijiet eh, fejn kienu jitħallsu ħafna inqas milli kien issoqilhom. but per eżempju hemm dawk li għandhom il-kwalifiki uh, medikali, forsi għandhom iva l-kwalifiki meħtieġa, ma per eżempju fil kasta tobba jew eh, professjonisti li għandhom bżonn kwalifiki għoljin ħafna dawn ma nataw xogħol għaliex il-kwalifiki professjonali tagħhom ma ġewx rikonoxxuti. Fejn il-kwalità eh, il il hawnhekk hija importanti rridu uh, nizguraw li kunem iva trasparenza, irridu inkomplu naħdmu fuq dan il-qafas kwalifiki fl-Ewropa, imma m'għandniex niġġustifikaw ir-rikonoxximent reċiproku jekk dan se jispiċċa billi jeskludi bosta ħaddima potenzjali għalhekk hawnhekk indur lejn ir-rapporter nitolbu li eh, jirrispetta dawn l-idejat jiġifieri li aħna qegħdin nippruvaw illi uh, nevitaw li kunem dumping ta' salarji. Is-Sinjura Sippel semmit dan u wirrit norbat ma dak li qaleti. Dwar li msiħba soċjali ma nistawx u biżejjed kemm importanti li mhux biss li ninkluduhom li li msiħba soċjali imma li nħalluhom issemmaw leħinhom għaliex dawn huma il-nies li ikunu involuti propju f'dan f'dan ix-xogħol jafu xiġifieri jafu xi rikjedi u għal daqstant irridu inqisu l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Sur Engel. Naħseb li l-emendi u r-rapport li għanna u d jindirizzaw żewġ kwistjonijiet illi aħna bil-forsi rridu naqblu fuqhom. Ikolli nistqar illi iddejjaqt xi ftit eh, propju għaliex kważi nista' naqbel fil-mija ma' dak illi għal Thomas Mann meta jgħid li persuni jiġu minn eh, sfond li kunu jafu ħafna dwar dan is-suġġetti kollhom il-kompetenza illi jaħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet. Però nixtieq insemmi xi ħaġa li hu ma saħaqx fuqha biżejjed. Naħseb ix-xogħol li għandna u responsabilità li għandna hawnhekk huwa li dawk illi jridu jkunu mobli m'għandhomx biss tejbu il-mobilità tagħhom biex ngħidlek l-opportunitajiet li jista' jkollhom band oħra biss minħabba il-dħul tagħhom. Imma hemm affarijiet oħra ġifieri elementi oħrajn u jekk ma jkunx hemm bilanċ, jekk aħna nħarsu lejn il-mobilità biss mill-perspettiva ta' liħ u ma naħsbux ma nżommux f'moħħna n nies u l-interessi soċjali tagħhom ikkunu qegħdin nonqsu naħseb illi huwa f'dan l-isfond illi rridu nqisu dan id-dibattitu naħseb illi l-protezzjoni tal-ħaddiema tal-konsumaturi Ovvjament hija xi ħaġa illi rridu niżġuha f'dan ir-rapport, però eh, u importanti daqs opportunitajiet indaqs tal-ħaddiema norbot ma dak li qal ir-rapporter għal li eh, ma jaqbilx illi għandu ikunem l-istess ħlas għal l-istess xogħol. Allora jiena nistaqsu nistaqsih Fl-Ewropa għandna nippermettu li xi ħadd imur jaħdem f'pajjiż ieħor imma jieħu inqas flus għax ikun Ġermaniż u mill-Ġermanja mur jaħdem l-Italja. Le, impossibbli. Ma nistawx aħna eh, nibbażaw l-Ewropa fuq eh, bażijiet bħal dawn, fuq pedamenti bħal dawn. Biex nikkonkludi, jina bħalissa ma nara ebda raġuni, forsi hemm raġunijiet validi u mhux qed narhom jien Imma għalfejn għanna innaqsu il-kwalifiki vokazzjonali fil-professjonijiet irregolati. Naqbel ma' sur regne li għanna nissemplifikaw il-regoli ta' rikonoxximent għax kultant jina għandi l-impressjoni li fil-Germania il-kwalifiki professjonali u rikonoxximent mandu xejn xjaqsmu ma dak li suppost għandhom jindirizzaw ma jindirizzawx il-kwalitajiet illi għandhom il-persuni ma iktar ir-razzizmu u l-xenofobija. U ma nix nipermettu li ostakoli burokratiċi ehm, ikomplu jgħinu u jipromuovu dawn il- l-intenzjonijiet ma tantx nobli. Aħna ma rridux il livell tal-kwalifiki jonqos, skur li le, Aħna rridu li konna l-aħjar kwalifiki possibbli, imma madwar l-Ewropa kollha hemm bżonn li jkun hemm uh, rikonoxximent aħjar tal-kwalifiki. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Eh, Signora Vickstone. Grazzi, Signora President. L-Svedis issa Din hija diskussjoni interessanti għall-aħħar u eh, dana jidher ċar minn numru ta' persuni li jixtiequ jintervjenu. Ħafna drabi nisimgħu dwar l-erba libertajiet tal-kapital, tal-servizzi, tal-prodotti, tal-merkanzija. Eh, imma hemm il-ħames libertà ukoll li għanda li tista' tkun il-libertà ta' l-arfin, ġifiri sabiex ikun hemm Eh, flus u mobilità anke tal-arfin fil-pajjiżi tagħna. Ovvjament hemm bżonn illi eh, l-arfin jiġi rispettat għal dak li ju fl-Svezja għal xirin ta' snin rajna kif għanna l-iktar eh, persuni li per eżempju jaħdmu fil-ristoranti għamlu l-pizzet jew inkella issu u it-taxis u għandhom l-olla kwalifika għax bosta minnhom huma tobba, huma avukati, huma inġiniera, għaliex għaliex daw ġew f'pajjiżna u l-kwalifiki tagħhom ma ġewx apprezzati. Għalhekk din id-direttiva hija importanti ħafna irridu nifmu illi dan l-affarijiet irridu naraw minn perspettiva ta' bniedem, ta' persuna, irridu nirrispettaw l-abilitajiet, abilitajiet soċjali, l-ħiliet tagħhom dan irridu jiġu rispettati fil-pajjiżi kollha Ewropej. Għaliex wara kollox l-Unjoni Ewropea hija Unjoni ta' Stati Membri, jiena qed nistenna bil-ħerqa li dan ir-rapport jiġi adottat u nittama li rapporter u eh, dak li qed eh, jabbozzah joħorġu eh, b'rapport eċċellenti fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Sur Kabnoħ. Grazzi. Grazzi President, grazzi kollegi. Grazzi ħafna għal eh, dawk il-kummenti ta'kom. Serħu moħkom illi jina ħadd nota ta' dak kollu li intomatu u b'xi mod se nipprova ninkludihom fl-emendi ta' kompromess illi jiena se nfassal u mbagħad niddiskutihom nerġa' ma'kom. Dwar dak illi għal is-sur Engel u il-prinċipju ta' ħlas indaqs għal xogħol eh, indaqs jiena ma naqbilx ma dak il-prinċipju għaliex u għalija huwa diffiċli li nimmaġina li managers Ġermaniżi li qegħdin eh, eh, jmexxu kumpaniji fil-pajjiżi u fis-Slovakkja se jaċċettaw kundizzjonijiet fejn huma Eh, jaċċettaw illi jitħallsu daqs kemm jitħallas manager Slovak, per eżempju. Jina nishti eh, nikkonferma l dak li għalti signora Sloveska illi jina mussa nappoġġa l-emendi 6 u 9 ma nappoġġomx tam. Grazzi ħafna u nistenna bil-ħerqa li nkompli naħdem magħkom fil-ġejjeni. Grazzi ħafna. U mela issa fuq dan il-punt. Uh, temmejna l-eżami ta' l-emendi u nistaw nadottaw waqt il-laqalimis tana jġifiri fit-19 ta' settembru ma baqx wisq. Naddu issa għal punt 12 tal-agenda tana fejn nati il- il-mikrofonu lil Filip Bulon fuq il- tielet ehm, il-punt numru 12 fuq l-agenda ġifri l-14 direttiva dwar liġi tal-kumpaniji rigward il-trasferiment transkonfinali tas sedi tal-kumpaniji. Sur rapporter. Grazzi, Signora President. Fuq dan la bozza direttiva fuq id-drittijiet tal-kumpaniji li jittrasferixxu is-sedi tal-kumpanija tagħhom il-komitat iktar kompetenti huwa l-komitat ġuri. L-opinjoni tagħna għanda eh, tindirizza id-drittijiet tal-ħaddim għalhekk f'din il-perspettiva ta' trasferiment ta' eh, sedi illum il-kumpaniji li għandhom l-iktar opportunitajiet li għamlu dan huma l-kumpaniji l-kbar u għalhekk aħna rridu eh, nejnuhom biex għamlu dan it-trasferiment anki għal eh, dawk il-kumpaniji li huma żgħar. Jiġifieri SMEs sal-lum direttiva li tippermetti eh, trasferiment trasconfinali tas-sedi eh, għal soċjetaj għal kumpaniji kooperattivi fl-Ewropa li jridu jwessaw il-kamp tal- anzi ridu wessaw il-kamp tal-applikazzjoni u l-ambitu ta' din id-direttiva issa parti li faċilitaw dan it-trasferment tal-kumpaniji tagħhom biex ngħinuhom. Rridu ukoll nippreżentaw proposti ftit vinkolanti sabiex inħarsu il-ħaddiema ta' dan il-kumpaniji, ta' dawk li għandhom l-isħma, ta' dawk li jkunu assoċjati magħhom xi mod ovvjament. l mill-ħarsien tal-ħaddima u għal-insaxħu s-su intern sabiex ikonna su intern iktar integrat, iktar qawwi u ovvjament nifaċilitaw il-moviment ħieles tal-ħaddiema f'suq uniku. Permezza dan ir-rapport jiena provajt noħroġ b'xi proposti bilan li kunem iktar parteċipazzjoni tal-ħaddima f'dan it-trasferiment transkonfinali tas sedi li jkunu rridu jkunu uh, Eh, konsultati meta jkun hemm l-idea li jsir dan it-trasferiment u li l-ħaddima wkoll ikunu jistgħu jsemmaw leħinhom f'dan il-proġett ta' trasferiment. Mela, meta dan il-proġett ikun ġie approvat miż-żewġ naħat, jekk id-dispożizzjonijiet ma jkunux eh, irrispettati, allura jkun hemm rikors legali li jrid isir bil-fors li ikollu wkoll effett ta' sospensjoni qabel ma jsir dan it-trasferiment tas sedi. Jiena tlabt ukoll li bħala uh, il-Kummissjoni tagħmel uh, studju tal-impatt fuq din id-direttiva Issa ħantikom naqra kontest, ħantikom il-qafas ta' dan il-rapport. Rajt, l-emend ġew prezentati 26 emenda, għal PP 14 l-emendi oħrajn maħal li ebda problema partikolari, naħseb kolla jimxu eh, fid-direzzjoni direzzjoni tajba, jikkomplementaw il-xurxin u jina nista' appoġġom fuq l-emenda wieħed ta' Sinjura Regner u Stenrook m'għandix problem partikolari imma naħseb imma nitkellmu dwar dan li id-direttiva tal-2001 86 eh, hija eh, kien hemm kompromess fuqha fil-fatt eh, narawa di ma xadow rapporter il-ġimgħa diħla fi Strasbourg. Nerġgħu nitkellmu wkoll dwar restrizzjoni votazzjoni fuq l-emenda 26. Jiena ma narax għalfejn eh, edda tiġi prezentata din għalfejn għanna namlu kif qed tiġi propost. Naħseb li eh, kollox ma kollox, anzi skużawni, hemm l-emenda 19 ukoll ta' Sir Handel li għal li wara da, li, li dan il-rapport jikonċerna biss il-kumpaniji Ewropej, ovvjament. parti dan, dawn l-emendi eh, morru kollha fil istess direzzjoni u eh, nirringrazzja li xadaw rapportez u koordinaturi bil-qoddim li prezentaw emendi Eh, u biex l-istaw nkomplu biex xogħol tagħna ġimma diħla fi Strasburg. Grazzi ħafna. Eh, Signora Vikstrom u sur Handel. Grazzi ħafna, Signora President. Issu intern eh, għandu il-liġi tal kumpani u din id-direttiva. Nishtiq nir-ingressa l-Sur Bojont tal-opinjoni tal-rapporti għaw li huwa bilanċjat ħafna u anka tal-prezentazzjoni tiegħu. Għandi xi mistoqsijiet però li xtaqt nistaqsijħa u dawn għandhom xaqsmu ma l-emenda 13. Inti tixtieq li jkun hemm awtorità kompetenti li tagħmel monitoraġġ ta' trasferiment tas sedi tal-kumpaniji minn stat membru għal ieħor. Qegħdin nitkellmu dwar xi awtorità ġdida li titwaqqaf jew din tista' tkun eh, taħt eh, korp li tiġa huwa eżistenti. Nixtieq li tiċċara dan il-punt jekk jogħġbok. Ovvjament dan huwa konsekwenza ta' politika fuq sma oħra li naraw anka f'kumitati oħra u rapporter dan eh, diġa qal li aħna u l-kumitat tal-ġuri u tal-affarijiet legali eh, huma il eh, kumitati kompetenti f'dan ir-rigward. Nixtieq infakkar però li l-artikli 49 u 54 tal tfu Eh, għandhom dan id-dritt li jiġu stabiliti u għanirdu nkunu konsistenti u naraw il leġislazzjoni li tiġi adottata jista' ikun illi ma tkunx soġġetta għall-istess tip ta' leġislazzjoni minħabba differenzi li, te, li jeżistu fl-istati membri differenti u dan xorta jkun konformi ma' regoli Pero hemm ovvjament riskju marbut mal-ħaddima infushom u naraw ukoll kif din taħdem fil-prattika. E, eh, Mikkeja da jiena xorta waħda nixtieq nirringrazzjak tal-opinjoni tija kien inti qed tgħaddi lill-Kumitat tal-Affarijiet Legali u infakrek li għal darboħra dan huwa pass il qudiem lejn il-tkomplija tas-suq intern. Grazzi. Merci, Monsieur. Grazie, Sir Handel und bitte, Signora Reni. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allen europäischen Regelungen im Bereich des... Signori, meta nħarsu lejn il-liġi eh, tal-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea, jider li hemm eh, il-punt ta', tlu il qed jevita kontribuzzjoni min-naħa tal-ħaddiema il-ħadima mux għatin talbu jgħidu xiextiqu. Għawnek edin naraw x'regoli għandhom jiġu applikati għal ħaddima u anka e, regoli skont l-istat membri, e, membru li kun. Jiena kontent li fl-emendi il-kollegi referow għal l-istatut tal-kump tal-liġ e, tal-kumpaniji aktar mill-direttiva direttiva tal-mergers. Mela, meta qed nevitaw l-involviment tal-ħaddiema Inkun ovvjament edin nitkelmu dwar nuqqas ta' protezzjoni lejn dawn l-istess ħaddiema. U jekk ninsow uh, dan is-sede eh, u uh, nħalluh fidejn ċertu kumpaniji dan ħajoħloq problemi. Ma jistax ikun hemm xi approċċ awtomatiku, għalhekk irridu niddiskutu dwar il-modi ta' kif il-kumpaniji Ewropej eh, eh, anzi, dwar l-implementazzjoni ta', dan it trasferiment ta' sedi, dwar l-emenda 19 jiena nħoss illi dan huwa fenomenu li tiġa jeżisti fil-Ġermanja. Tiġa e, tisir ksur tal-limitu u il-kondizjonijiet edin jiġu iffriżati. Din hija xi ħaġa li mhijiex xi ħaġa aċċettabbli għalkemm hija l specialist fir-rigward għal ġermanja Il- irrid ikun hemm garanziji anke l ħaddiema meta jkun hemm trasferiment tas sede tal-kumpanija. U id-drittijiet tagħhom għandhom jiżdietu u anke il- ko-determinazzjoni tagħhom anka meta jiġi stabbilit dan it-trasferiment. Is-sistema Ġermaniża għandha rwol importanti f'dan l-eżempju partikolari imma din nistgħu nħarsu lejha eh, f'perspettiva aktar wiesa fuq livell ta' Euro ta' Ewropa fejn iridu nirrispettaw realtajiet li tiġa jeżistu aktar milli inqogħdu ninjorawhom dawn realtajiet f'ċertu stati membri. U għalhekk jiena nixtieq li eh, nagħmel din l-emenda numru 19, Signora Reiner. Grazie, Signora President. Mil-bidu net nishtiq nibda billi li ringrazzja Sur Bujon tal-kooperazzjoni illi kenna sissa għandi l-impressjoni li dan nishtiq jaħdem mill-qrib ħafna mal-Shadow Rapporters u nispera li nkunu nistaw inkomplu bil-kooperazzjoni illi kenna sissa issa. Fl-Unjoni Ewropea nitrattaw ir-regolamenti ta' swieq finanzjari u dak li hu neċessarju hemmhekk. Irridu noqogħdu attenti mbagħad minnaħa l-oħra illi ma ninsawx uh, uh, il-liġi tal-kumpaniji uh, fis-soċjetà x'hemmhekk hemm ħafna diġà regolamenti il-ko-determinazzjoni għax ħaġa li dun nitrattawa bil-kura hawnhekk. U jiena kuntent li rapporter qed jipprova Jammel eh, jagħmel progress f'ċertu direzzjoni u li inħarsu lejn l-istatut ta' regolamenti tal-kumpaniji iktar mill-lejn id-direttiva tal-mergers. Eh, iġifiri f'dan il-kas il-kodeterminazzjoni u nispera li nkunu nistaw namlu progress. Il-mergers transkor finali eh, waslu għal fat li ċertu kumpaniji sparixxu minn fuq il-mappa il-forum ġodda tal-leġizlazzjoni eh, f'daqqa waħda jibdow u koll japplikaw għal ħaddim. Allura hemm affarijiet li rridu nittrattawhom kif għal sur Hendel hemm ukoll il-protezzjoni legali u x'għandu jiġi applikata. U xem wara din li deja u ir-raġunijiet ta' għala jisir trasferiment ta' sede, iġifiri Iridu nħarsu lejn dan l-istatut tal-kumpaniji, tal-li tal-kumpaniji Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi, għaw xaħat ieħor li forsi jixtieq jitkellem. Le, mela nerġa' nagħti l mikrofonu lir rapporter Le, għaw xi rappreżentant tal-Kummissjoni li xtaq jintervjeni? Ħadd naħa tal-Kummissjoni mela sur rapporter. Grazzi. Jina nirringrazzja lil dak kollha li eh, kommentaw u dawk li prezentaw eh, emendi fuq ir-rapport. Xuħut mill-kwistjonijiet li semmew huma iktar legali għaldaqstant eh, ma jirrigwardawx dan il-komitat imma biex nwiġa pal xuħut mill-mistoqsijiet li saru jekk il-leġislazzjoni tal-pajjiż ta', kolienza li se tiġi applikata, allura u f'dak il-pajjiż il-ħarsin tal-ħaddiema hija tal-livell iktar baxx, allura mela eh, hija l-liġi tal-pajjiż minn fejn tkun se titlaq il-kumpanija li tibqa' tapplika rridu namlu distinzjoni bejn il-trasferiment tal uffiċu ta' sedi reali jew inkella eh, eh, dik li tkun sedi statutorja. Naħseb illi fil-punti l-oħrajn li semmew naħseb li mumiex se joħolqu problemi u waqt il-qalimis fil-ġimgħa il-ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu niddiskutuhom u ma biss irqaqat fil-fatt. Grazzi ħafna lilkom il-koll. Grazzi. Mela. Skont dak illi għadna kif smajna ħna se nadottaw din l-opinjoni fit-19 ta' settembru li jumbat inkunu nistaw immorru hinres u l-argumenti tagħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi. Umbat nivota fi 11 ta' Ottubru aħna naddottaw eh, l-opinjonijiet umbat nafdaw eh, fidejn il-kumitat li propju kollu responsabilta sħiħa Jina l-esta ovvjament illi nejn il-rapporters kif għamilt fl-modi eh, imma biex inkun prezenti, biex inkun prezenti propju eh, fil-waqt eh, fil-laqat ta' dak il-komitat illi ikollu ir-rwol ewlenin. Nekkanna interruzzjoni mill- telefon ċellulari tal-President. Teknoloġi modi e pass. Voilà, sanction. Euh, donc je vous le disais. Kif kot qed ngħidilkom? U importanti li il rapporter ikun jista' jiltaqa' ma' rapporter ewlieni, jiltaqa' ma' shadows, biex ix-xogħol tagħna hawnhekk ikun utli ma kunux qegħdin impaċċu fil-vojt. U għanna ħina biżejjed biex nagħmlu dan naħseb eh, qegħdin f'kundizzjoni eh, tajba biex nista' nistgħu mbagħad nivvotaw fuq opinjoni tajba. Mela wasanna fit-tmiem ta' dak il-punt fuq l-aġenda tagħna koll u ngħaddu għal punt 13 fejn aħna se neżaminaw l-emendi għalla bozz tal-opinjoni ta' rapport ta' Frank Engel dwar il-proċess ta' valvazzjoni reċiproka ta' direttiva ta' servizzi dan huwa bozz ta' opinjoni tal-Kumitat IMCO fejn ġew ippreżentati 21 emenda u jidilli li sinjura Moran illi se tieħu post ir-rapporter. Grazzi, Sinjura President, l-ewwel jena jiena ukoll nixtieq niskuża ruħi għan-nom ta' Frank Engel, kollega tagħna illi llum qiegħed il-Polonja u għal daqstant ma setax ikun preżenti għal din il-laqa. Inti għat li fuq din l-abbozz tal-opinjoni li se tiġi prezentata qudiem il-Kumitat IMCO tres u 21 emenda u eh, nsab kompromess fuq l-emendi 4 u għal paragrafu wieħed fejn qed ngħidu li hemm potenzjal qawwi għal ħolqien ta' impjiegi fis-servizzi, fil-qasam tas-servizzi. Emenda orali suppost li se tiġi ippreżentata fuq l-emenda 8 tas Sinjura Dirling. biex inħallu barra Eh, l-espressjoni in some member states fċerti stati membri naħseb illi din mhix se toħloq xi problemi kbar. Għalbqija diskussjonijiet imxew ħarir bejn ir-rapporters kollha. u eh, l-emendi u il- Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire pour Monsieur Engel. Bien. Alors, euh, je comprends. Tajjeb, mela, qed nara li sur serkas irrit jintervjeni. Grazie ħafna, President. Eh, brevemente, signora Presidenta. En... Fil fil-qosor, signora President, fissam il-kollega illi eh, palissa wa biżel barra minn eh, Bruxelles u għalek ma setax jiġi jitkellem hawnhekk. Jien għandi noti tagħha u għalt li x'għandi ngħid għalhekk eh, il-nixtieq ngħid li l-grupp soċjalista huwa lest illi jappoġġa din l-inizjattiva li aħna inħossu illi hija waħda importanti fil-proċess eh, miftuħ minn din il-direttiva ta' servizzi. Aħna għanna niftakru illi dan huwa settur illi l-aktar li joħloq impjek fl-Ewropa u għalhekk huwa importanti ħafna illi il-pajjiżi eh, jaħdmu eh, b'veloċità f'dan ir-rigward. U il-kumpaniji realizzaw illi l-qegħdin fis-suq intern għandhom jibdew jirrispettaw il-leġislazzjoni soċjali u il-ħarsien tal-konsumatur. Aħna kontenti bi diskussjonijiet li kellna sissa, però mhux kompletament. Għax ma tantx kellna miri u jien kellna biss emendi imma is-sur Engel ma tanix mm, tweġiba sodisfaċenti, speċjalment fuq l-14 u 16. Nixtiequ li jkollna spiegazzjoni għalfej ma mhux se jaċċettom u għalfej ma joġbux u għalfej jixtieq eh, kompromess. L-14 kull maqdin qiegħda eh, tagħmel li tisħaq fuq il-fatt illi l-informazzjoni reċiproka għandha titlaħħam aktar fir-rigward tal-kustjonijiet tas saħħa sikurezza u dawk ambientali u import Tanti illi dan insemmuħ. Fis-16 nixtiequ li jkollna qafas trasparenti u nassikuraw li dawk illi ma jikkonformawx ma liġi jiġu proċessati, anzi jkunu jistaw, eh, il-konsumatur jkun jista jilmenta. Ġifiri, eh, aħna nixtiequ li rapporter jgħidilna għalfejn ma jixtiex dawn l-emendi u tajjeb jekk inkunu nistgħu nilħu kompromess jekk aħna ħanivvutaw, jekk intom tixqu li aħna nivvutaw favur dan ir-rapport. Jina ċert li eh, jirna xina ġibu soluzzjoni qabel il għalimis. Grazzi ħafna l-kelem għalimis, ħanisem fisem is-sur Kreutzmann li sfortunatament il-lumessa xikun għawek u ħan semmi xiftit mill-punti tijaw għandu opinjonijiet eh, varji fuq eh, din l-opinjoni ma jina ħansem bis ftit minna. Mr. Kreutzman emenda, għamel xiftit emendi, poġġa xiftit emendi, għax iħoss illi il-rapport huwa tiġa bażi tajba għal eh, diskussjonijiet. Il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka ta' din il-direttiva ta' servizzi huwa għodda importanti fl-opinjoni tiegħu biex jitkompla su intern u biex nistimulaw uh, it-kabbir u l-ħolqin ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea u dan huwa e, juri li servizzi servizzi huma jgħinu għal-ħolqin ta' xogħol fil-emenda numru 20 sur kors ma' jenfasizza l-SMI summa importanti ħafna l-inklużjoni soċjali u għal impjik u huma affettwati minn rekwiziti li ma jikkunux bilanċjati. ir riżoluzzjonijiet alternattivi alternattivi jistaw jgħinu l smis u għalek sur Kreuzmann jilqa' il-fat illi il-Komissjoni ħa teżamina eh, l-effettività da dawn l-istrumenti u jaqbel ukoll ma' Sinjura Gans illi il-punti uniċi tal-kuntat huma importanti ħafna f'din id-direttiva u daw iridu jkunu qegħdin jiffunzjonaw tajjeb ħafna. Barra minnek dwar l-emenda 18 huwa iħoss anzi jaqbel illi id-drittijiet tal-pensjonijiet għandhom jiġu imħarsa, però drittijiet ta' l union għandhom iġu trattati u anka tal-pagi fuq livell tal-istati membri u għalek l-għaldi ħat titlob għal votazzjoni maqsuma fuq dan ir-rigward fl-aħħar net sur Kreutzmann ma jaqbilx mal-introduzzjoni ta' klawzola għal progress soċjali li hemm mitluba fl-emenda 21 il-libertajiet fundamentali f'moħħu u anka f'moħħi tiġa edin ħars u ma tiġa imħarsa fit ċarter ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni. Għalek, fi semis u l-Kreisman, dawn il-kemtejn jiena nixtieq rangrazzja tal-attenzjoni tiegħek. Ehm, Madam Moran, sku vous souhaitez Signora Moran, tixtieq twieġeb għannum ta' rapporter? Signora President, jiena ħat nota tal-kummenti kollha li għadna kemm smajna. Jiena se naddijom Eh, l-rapporter eh, ma kienaw kienx shadow rapporter u rapporter naħseb illi stajna naqblu faċilment fuq da kollu illi intqal, però jiena eh, minix responsabli jina se nati rendi konta dak il intqal hawnhekk il-minu responsabli fil-fatt. Tajjeb mela imma aħna se nivotaw fuq dan kollu nhar it-tnejn. Nittama li minn issa sa nhar it-tnejn tkunu irranġajtu l-affarijiet illi hemm bżonn li eh, hemm li jiġu iċċarati ngħaddu għal punt 14 Sa li għandna fuq eh, l-agenda tagħna dejjem hekk kull darba li konna ftit ħin nispiċaw biex nitilfu, issa se nivvotaw fuq ir-rapport ta' Frederik Darden, le. Le, skużawni, skużawni, skużawni. Fil-fatt mhux il-punt 14 imma il-punt 15 tajt il-President fuq il-futur tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni li eh, il rapporter fuq hija is-Sinjura Hawking. Mela, fuq il-paragrafu 2, emenda 2 ta' Signuri Schroeter u Cornelison, votazzjoni maqsuma se nivvotaw l-ewwel fuq l-ewwel parti b'emenda orali li tikkonsisti fit ħallija barra tal-kelma for bl-Ingliż u l-emenda kollha kemmi mingħajr il-klim prevention and min jaqbel ma' din l-ewwel parti kontra astensjonijiet għaddiet. Min irrit illi għanna li ninkludu l claim prevention and favur kontra astensjonijiet Naħseb ma ddiċ imma ħjar niċċekjaw tajt il-President votazzjoni miftuħa, kulħadd għandu l-karta tal-vot? Signora Renje, ġibta l-karta tal-vot Kulħadd tivvota l-votazzjoni magħluqa 11 favur, 18 kontra, ovvjament ma ddeċ. Paragrafu 4, emenda 3, emenda orali u kol. Min eh, jaqbel, kif ġiet eh, emendata, kontra, astensjonijiet, neċekjaw. Kulħat vota Votazzjoni maluqa. 10 favur, 18 kontra. Laqas din maddiċ. L-emenda erba, l-emenda orali, min jaqbel ma l-emenda erba kif ġiet emendata sur kaza. Jena ma naqbilx ma din l-emenda orali, Signora President. L-emenda erba, kif ġiet eh, prezentat eh, oriġinarjament minn dawk favur minn l-emenda orali kontra astensjonijiet l-emenda erba għaddiet. Wara l-emenda erba l-emenda ħamsa issa favur kontra astensjonijiet għaddiet l-paragrafu 7 emenda 6 b'emenda orali ebda oġġenzjoni hawnhekk nivvotaw għal din favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8 emenda 7 tas sur ori dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 8 ta' Signora Shretter Cornelison favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 9 emenda 9 ta' rapporter favur kontra assenzjonijiet għaddiet Paragrafu 12, emenda 10 ta' Signora Hawking, irridu indaħluwa wara l-paragrafu 6, dawk favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit, wara il-paragrafu 12, eh, eh, l-emenda 11 issa li għaddit ukoll wara l-paragrafu 11 emenda 12 ta' Sinjuri Shretter u Cornelison, votazzjoni maqsuma nivotaw fuq l-ewwel parti urges the Commission sa to evade their responsibilities min japprovan l ewwel parti kontra assenzjonijiet għaddiet nivvotaw fuq il-bqija ta' test it-tieni parti ġifiri ta' favur kontra astensjonijiet maddiċ wara l-paragrafu 11 l-emenda 3 tal-istess awturi dak favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 15 emenda 14 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Eh, premessa 11, emenda 1, dawk favur. Irrit nispiegalkom xi ħaġa tajt il-President. Skużawni. Eh, saret referenza għax-xogħol tal-grupp ta' ħidma tagħna FEM u jiena napprezza ħafna il-kontribut tal-grupp FEM imma naħseb li riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li se tibatu ukoll l istituzzjonijiet oħra dak li huwa importanti huwa eh, x-xogħol tal-kumitat tagħna fil-plenarja. Ja ħaġa naqras pjuttost stramba illi ikonna eh, jissemma għonek biss il-xol li għamel il-grupp ta' hidma għallek jenattilkom biex nivotaw kontra fejn il-regolament attwali dwar il-Fond Ewropew għall-Aġustament ta' Globalizzazzjoni, issa klift posti tajt il-President, jiġifieri huwa il-premessa 11 naħseb li dak li jgħot huwa id-deliberazzjonijiet ta' dan il-kumitat tagħna u mhux ta' xi grupp ta' ħidma. Għalhekk jiena proponejt li dan ħalluh barra għax ħassejt li kienet naħħaġa naqra sproporzjonata għalhekk tħallit barra din. Iva, jina nishti illi jintom ta' provaw l-emenda li etni jini ġifiri li nħallu barra din il-ħagġa li għadni kif rajtilkom. Nistaw namlu emenda orali, imma issa irrit eh, ndur lejn l-esperti tana għalix eh, nistaw najdu fir rispett ta' deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Impik. Signora Ronzolli, Iva, peress li aħna qegħdin nivvotaw forsi tista' tagħti wkoll l-oħrajn eh, għalfej uh, eh, Iva jew le se napprovaw jew le eh, l-emenda waqt li nkunu qegħdin nivvotaw. Forsi ir-rapporters kollha jkollhom l-istess possibilità li ħadd int. Iva, naqbel Miak, Iva, Alex sentik il-mikrofonu issa ħan nisimaw x'għandek xi tajt int. Pożizzjoni tiegħi hija sempliċement di jiena ma rridx noqgħod noqgħod naqla polemiki hawnhekk waqt il-votazzjoni, ma ma naħsibx li ħaġa sew illi waqt il-votazzjoni għal kull eh, tip ta' emenda tajt il-pozizjoni tijak xinni, inti tajt tajtek pala president, u jena nishtiq inkun naf jekk il-relaturi u rapportez l-oħrajn, u x-sejkolom l-istess opportunità biex ikonna opportunitajiet indaqs daqsek xejn iktar. Iva, signora Rozzoli, eh, inti għandek id-dritt li tamelek, dan huwa rapport ta' ċertu importanza, li eh, ġi elaborat permezz ta' l-email eh, tul is-sajf u li kultant iva fil-komitati għandna nħin illi noqogħdu nispjegaw xi ftit l-affarijiet biex l-ewwel darba li qed isiru dawn. Eh, Signora Hawkin, ir-rapporter tagħna, Signora Hawkin. Memx mikrofonu għal uh, kellima, mikrofonu. Mikrofonu għal kellima. Xorta mux tinstam għal kellima Is that okay? Yes. Mela, forsi hemm messaġġ għal fatt li ma kienx hemm mikrofonu. L-opinjoni tiegħi illi issa qegħdin tard aħna qegħdin nifmu dak li qed tgħid eh, li fim jiena uwa li issa eh, stramp illi namlu l-pozizjoni tana għawek. Minna ħatijak ma smajt li jem xejn ħażin. Eh, Iġifiri, pero jina inħoss illi huwa tard biex imbidlu il-votazzjoni. Iġifiri jina eh, konsenżom ma lista tal-votazzjoni li kelli qabel. Proposizjon effettivament. Proposta tiegħi hija li imbidlu din il-premessa u nsemmu il xogħol tal- kumitat dwar l-impjegi kif ukoll tal-grupp ta' ħidma. Imma jekk lejna nirtira l-emenda tiegħi u nibqgħu uh, bil-verżjoni oriġinali ta' dak li proponejt inti, Sinjura Rapporter. Signora Hawkin, tixtieq terġa' tintervjeni? Thank you. Is it... Grazzi. Huwa possibbli illi issa nilħu ftehim u nirreferu għaż-żewġ affarijiet dan nistgħu nagħmluh il-ħaġa? qu'il y a une opposition à ce que nous xi oġġezzjoni li aħna imbidlu il-premessa 11 b'dan il-mod. konsiderazzjoni deliberazzjonijiet tal-Kumitat Impieki u l-Grupp ta' Ħidma Speċjali minflok ma najdu u l-Komitat Speċjali u l-Grupp ta' ħidma najdu u il-Grupp ta' ħidma tiegħu. Signora Moran, signora President, naħseb illi din il-proposta ma nistgħux nilqawa issa wasanna fit tmiem il-vot u rrid ngħidlek xi ħaġa. Għaliex jiena ħdimt f'dan il-grupp tal-IGF un mbagħad naraw xieġri fil- laqa plenarja, il rapporti kollha li joħorġu mill-gruppi ta' ħidma. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar hija il-kumitat tal-budget illi jara xinu ma finanzjata dan il-rapport għalek naħseb illi f'dan il-kontest ma narax għalfejn noqoddu nisħu fuq ir-rwol tal-Kumitat tal-Impjegi u Affarijiet Soċjali għaliex fuq dawn l-affarijiet eh, eh, eh, din dejjem jelbuna dejjem jaqbżuna, iva, imma l-emenda li qed niproponi eh, hija e, timxi fid-direzzjoni ta' dak li qed tajt inti inti se tajt li eh, jiena forsi minix mixja fuq il-skont il-proċeduri ma dan mux eh, kompletament minnu. Iva, kif qalet il-Sinjura Rapporteri, għaxa ħadra pjuttost stramba illi fil-plenarja nitolbu u nsemmu entità li mijiex wahda u entità uffiċjali tal-Parlament fil-waqt illi il-Komitat tal-Impigi u entità uffiċjali għalek jena rrit illi nżidu il-Komitat tal-Impigi u il-grupp ta' ħidma tijaw. Imma jek ma taqblux nħallu barra. Isoqat ma kien. Mikro, mikro.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 Tira l-emenda li proponejt mela tajt il-President u naslu għal vot finali. Tidu tamlu tivvota b'mod elettroniku tajjeb wis votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 27 vot favur, vot kontra astensjoni waħda u nifirħu l-rapporter. Wissa Naddu għal kwistjonijiet varji li minnom memx nerġaw nil-taqaw nar it-tnejn fi Strasburgu fi seba ta' filaxija għal laqa oħra tal-Komitat tagħna saħħa u grazzi.